Colleagues, I'm going to make a start. We have a... Kollegi, sej, kolli nibda na agenda mimlija. Grazzi li l-kom li ġejtu fil-ħin u prova nibda fil-ħin. Mela, nibdaw bil-adozzjoni tal-agenda. l-adozzjoni tal-agenda, eżis kollegi, għanna l-senjura Mikkel Eitner, Ministru Federali tal-Intern eh, mill-Awstrija li ħat titkellem dwar eh, resettlement qoddim il-Kumitat tagħna. Zed tal punt fit tlita ta' filgħaxija tal-ħammis 4 ta' Deċembru. Rezoluzzjoni fis-Situazzjoni Mediterranu ħtieġa għal approċċ olistiku tal-Unjoni Ewropea ġi post-post għal komitat li jmiss 19 ta' Diċembru. U kol punt minn ta' l-agenda se namluħ bej l-10 u nofs u l-11 u nofs u l-punt 17 jissir wara bej 11 u nofs u nofsija. Jekk l-ġezzjona eh, nistaw naddotaw l-agenda kif modifikata. Then point two on the chair's announcements. Mr. Voigt, do you have a point of order. Uh, on għandek uh, point, point of order. Let's go ahead, please. book. Grazzi, President Iva, fil-fat. fl ta' settembru kena mozzjoni għal rezoluzzjoni mill-Parlament Ewropew dwar il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fil-Greċja li ressaqtina stess. Issa smajt li l-koordinaturi deċidew illi ma jpoġġux dal-punt fuq l-agenda. Nishtiq nistaqsi, jekk din ix ħaġa normali għaliex eh, skont regola wieħed li ta' tlieta ta' regoli ta' proċeduri naressaqt. Dil-mozzjoni skont il-proċeduri u suppost kena niddiskutu l-fatt illi tmin membri tal-parlament fil greċja l-batul ħabs u rridu niddiskutu l-kondizjoni tagħhom. Ma nasibx li tistgħu taqdu taqtaw il-punti għaj b'dan mod u nixtieq iktar informazzjoni. Okay, thank you for that, Mr. Point. Uh, thank you for that point, Mr. Voigt. Um, it was... Grazie ħafna. Kienet fuq l-agenda tal-koordinaturi ma ma kienx hemm reazzjoni mill-grupp. Nistaw nerġaw nrisquha u niddiskutuha mill-ġdid u nirrispondu, però kienet fuq l-agenda tal-koordinaturi Però mill-gruppi ma kellna l-ebda reazzjoni. Yeah, please go ahead. Jekk joġbok. Grazzi. Harold Lewinsky mill-Awstrija ma, ma naħsibx li dinja ħaġa aċċettabbli kif il-Parlament, hija kwistjoni ta' kif il-Parlament Ewropew jindirizza regoli ta' proċedura, wa kwistjoni wkoll kif eh, eh, nitrattaw demokrazija, kif xogħol tal-Parlament jista' jsir taħt proċedura normali, l-laqgħa tal-koordinaturi trid tħejji, laqgħa tal-komitati. Mhux xogħolhom joqogħdu jaraw li ma' mozzjoni għandha tinqataw li m'għandha tibqa' irridu nżommu mal-proċeduri u regola ta' din il-Kamra u jekk kulħadd isegwi il-proċess u rizoluzzjoniet fuq eh, ġihadisti u ritorn u l-affarijiet ta' din it-tip, jekk qed inresquhom nsegwu l-proċess u dawn qed jitneħew bla raġuni ta' xejn din mhix aċċettabbli. l isqalja tiegħek ma nistax naċċetta għaliex hekk l-affarijiet isiru skont il-proċedura normali jekk insegwu il-proċess parlamentari nkun qed nitlu kwistjoni ta' skrutinju parlamentari. Kollok taċċettajt il-President kienet fuq laqa fuq l-aġenda tal-koordinaturi, reazzjonijiet mill-gruppi ma kienx hemm se titressa għal darboħra fuq l-aġenda u nwieġbek u daqshekk. Inkomplu mela. Kollegi, mill lat lingwistiku mannix interpretazzjoni fil-Danis Latvijan u Kroat din raqa. Tini punt. Naċċettaw il-rakkomandazzjonijiet skont regola 205 ta' regola ta' proċedura. Jan Arbret mill-ħodżor maħtur rapportera l-opinjoni dwar inizjattiva propja tal-Kumitat Inta rekomendazzjonijiet għal-Kummissjoni Ewropea fuq negozjati għal kummerċ transatlantiku u l-Partnership għall-Investiment TTIP. Jerem Lenars tal-PPE ġi maħtura portera l-opinjoni mill-rapport tre fuq it-twaqif ta' program dwar l-soluzzjoni ta' interoperabilità għal amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, negozju ċittadina, ċittadini ISA 2, interoperabilità bħala mod kif nimmodernizzaw is-settur pubbliku. Imbagħad ngħaddu għal punt li ta' fuq l-aġenda ġlida kontra l-frodi u l-interessi finanzjari tal-Unjoni permezz ta' liġi kriminali hawnhekk għandna l-aħħar trialogu fuq id-direttiva fis-26 ta' Novembru il portera l libe Juan Fernando sejtina aġġornament ta' situazzjoni xini. Juan Fernando, jek joġbuk aġġornament ma' jmalaj, grazzi Klod għal darba oħra Iva. Aġġornament malaj malajr fuq il-negozjati li għaddin palissa laħar tijalu għikkafat inti fuq din il-direttiva PIF kienet il-ġmal għaddit fil-plenarja ta' Strasburgu. Il-rapportajt kif il-Presidenza Taljana kienet qed taħdem bis u turi impenn sabiex nimxu l-qoddim u saru sforzi sabiex il-negozjati meċrum u din fuq dan id-dossier ġimma li għaddit ħareċċar illi il-ftajin bej l parlament u l-Konsil fuq ċertu kwistjoniet importanti kienu fattibli fuq definizzjoni ta' uffiċjal pubbliku li tinkludi nfakkarkom tinkludi MEPs u membri tal-Parlamenti Nazzjonali l-ukoll għal dak xaqsam referenza għal leġizlazzjoni li ġa ġiet implementata direttiva preċedenti tal-1995. Dwar il-kriteri ta' biex nistabilixxu eh, reati li huma suġġetti għal eh, pini minimi u massimi fil-ħabs, id-diskussjoni għadha għaddejja imma l-Parlament jappoġġa l-approċċ ta' limiti minimi illi hija ħaġa importanti ħafna mill-perspettiva tagħna. Dan huwa l-approċċ fil-proposta tal kummissjoni ammont eh, mandatorju għal sam danni għal budget tal-Unjoni Ewropea avvantaġġ miksub minn min weta ileat għandu jiġi stabilit għandu jistabilixxi li ma reati huma eh, kastigati permezz ta' sentenzi fil-ħabs ta' periodu massimimu ta' 5 snin, 5 snin, irrepeti, dan huwa l-limitu, imma l-Kunsil qed jaħdem u jagħmel l-almu tiegħu sabiex iwarrab dan l-approċċ u jħalli eh, marġini aktar wiesa eh, għal parlamenti nazzjonali, għal leġislaturi fuq liġi kriminali nazzjonali. għanna daqstant pozizjoni differenti fuq dan. Il-pozizjoni ta' inklużjoni tal-VAT, il-taxxa fuq il-valur mizjut u l-ambitu ta' direttiva du maġiex diskussi trialogi, imma punt ċentrali. Għanżomma mal-prinċipju li għandu jkun ninkludu l-VAT pala rizors għal budgeting tal-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Taljana għandha l-intenzjoni sottomet il kwistjoni u il-Konsil tal ġej tal-Ministri għada sabiex jikkonkludi x-xogħol ta' Presidenza Taljana. Jekk ma l-omx, jaslu għal soluzzjoni li tkun sostenibbli għalina, dan ifisser illi ħankunu qegħdin eh, ngħaddu l-biċċa xogħol issa l prezidenza li jmiss dik tal-Latvja. Però għatem hemm opportunità għal fuq livell ta' konsil jkun hemm skambju ta' opinjonijiet mal-Ministri tal-Finanzi san biex naraw il-vejti tista' tiġi żblukkata jew le. Qed nistennew li l-Istati membri juru flessibilità sabiex nilqu ftehim fih dan id-direttiva. U negozjati jkun jistgħu jitkomplew b'mod pożittiv anka fil fis sessjoni plenari l-Missis Fisburgu kuna maġna l-manovra l-inkella se nkunu qegħdin intemmu l-proċess permezz tal-Presidenza tal latvija f semestru li ġej. Grazzi ħafna ħwan. Grazzi ħafna ta' rapport. Fl-istess għadak għandu xjaqsa mit-trialogi fuq il ħazil tal-flus. Forse abġornament minn għandek Ingeborg Iva, kena trialogu fi Strasburgu ġemel għaddi l oħra ġemati oħra ħajkonna trialogu ieħor dan huwa dossier maqsum mal kumitat Ikon, iġveri dejjem għandek żewġ reporters preżenti, il-punti problematiċi u għattilkom qabel huwa l-Parlament irrid reġistru pubbliku fuq uh, Ultimate Beneficial Owners u dan sabiex eh, nindirizzaw kwistjoniet mhux biss ta' finanzjament ta' terrorizmu ħasil tal-flus imma anka levitar u evażjoni tat-taxxa. Sa dan it-tant rajna l-kwistjoni ta' LuxLeaks se ninnegozjaw jiġifieri f'kuntest idem qed jinbidel meta niġu għal kwistjonijiet ta' taxxa. L-aħħar trialogu l-preposta tal-Kunsill fuq li ma format sejħu eh, reġistru ċentrali ma kienx aċċettat mill-Parlament għaliex kien limitat fuq dak li għandu x'jaqsam aċċess pubbliku u l-Kummissjoni proponit li terġa' tipprova u tfassal proposta mill-ġdid. Rajna non paper mill-Kommissjoni ma dana kollu dan ma diskutejniex għat ma' shadows u minix ċerta dan ikunx parti mid-dibattitu fit trialogu li jmiss. Però sa dan it-tant il-biraħ kena itra mill-Ministri tal-Finanzi ta' mill-Italja, Franza u Ġermanja u din l-itra tajtu ħni kwota għanna opportunità reali sabiex nimxu l-qoddim dal-qasam, ġifiri Kussin ta' tevazjoni ta' taxxa, per eżempju l-Liġa Ewropea tista' iktar fuq trust shell companies u eh, entitajiet mhux trasparenti oħrajn billi jitwaqfu reġistri u mekanizmi illi jitolbu li eh, beneficial owners ikunu identifikati għal kwistjonijiet ta' taxxa. Mhux qed ngħidu jien għamlu reġistru pubbliku, ma qed ngħidu reġistru huwa għodda utli f'kuntest ta' ġlida kontra evażjoni tat taxxa. Innaħseb jitfa' dawl differenti fuq it-trialogi li kellna għaliex sa issa Il-Konsil qed jgħid li ma jistax ikollna reġistru pubbliku għal dak li għandu x'jaqsam ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa li x'dan ma jaqax fl-ambitu tal-bażi legali. Pero jina najt li jekk għandna l-Ministru tal-Finanzi tal-Mill-Italja, Franzu l-Ġermanja li qed jgħidu illi dan huwa possibbli naħseb dan ibiddel it-tip ta' dibattitu li se jkollna u qed nipprova nwassal dan il-messaġġ anke lill-Kunsill u l-Kummissjoni. Grazzi ħafna Judith. Grazzi tal-aġġornament. Nistaw naddu għal punt li jmiss. Ma nafx Rozi Bindi u l-kollegi mux għawnek. Għedin fi triqtom? Xieġifiri, ma zattament. Aslu ġifiri għaw għedin? Missa noqgħod nidħol stereotipi Italjani fuq kemm iżommu l-ħin. Xtaqt. Hemm naftit il-ħin għandna kjoġbok. Xtaqt namel segwitu fuq il kommenti ta' Judith sibna illi ħafna mill-operaturi fis sistema bankarja mandam xej kontra reġistru li kun aċċessibbli għal pubbliku specialment l-Assoċjazzjoni ta' Banek Ġermaniżi, ġifiri ħaġa stramba li ċertu gvernijiet għalunna fil-fatt partikolarment il-Gvern Ġermaniż kien qed jirreżisti għal dan. U kif qalet ukoll Judith il-Ministru t-tru tal-Finanzi, Ministru tal-Finanzi eh, firma eh, itra l-bira. Aħna sir parlament għandu jżomm ma l-linja li nsibu fil-rapport li s-sur Karin Soġudit kienu qed jiddefendu fit-trialogi. Sissa, grazzi. Thank you, Anna. Very effectively and nobly done. Grazzi, proset tasso. Anna. Nati ftit tal-ħin l-mistednin tagħna poġġu bil-qeda jisibu postom u jippreparaw il-noti tagħhom għandna punt importanti kollegi issa ta' interess kbir għal kollegi tagħna anke l-Kumitat tal-Inkjesta f'affarijiet relatati mal-mafja u l-organizzazzjoni kriminali mill-Parlament Ewropew minn qalbna nilqaw lil Rosi Bindi President u anki il-membri fiħdan il-Kumitat ta' Inkjesta kontra il-Mafja merba likom il-koll. Ħajkonna skambju ta' femiet ma' din id-delegazzjoni taljana tal-Kumitat Parlamentari Taljan u kif nafu il-koll kenna kumitat speċjali fuq il-kriminalità organizzata, il-kumitat krim, anke fuq il-ħasil tal-flus u l-frodi, kien hemm ħafna membri tal-kumitat libe li ħadu sem f'dan il-kumitat, il-xogħol ta' dan il-kumitat intemm xi sena ilu bħalma tafu Il-Kumitat Libe u involut bisħieħ f'ħafna punti li tqajmu anki l-iktar mill-Kumitat tal-Inkjesta Taljan kontra l-Mafja u għalhekk hemm ħafna xogħol parallel bejnietna bħala kumitati varji. Sen li għadiet adottajna regoli ġodda fuq il-konfiska u anki il-mandat l-ordni ta', investigazzjoni Ewropew u f'dan kontest qed tinħarsu lejn il-proposta leġislattivi fuq il-ħasil tal-flus, l-Leppo, Eurojust, Europol fost oħrajn. Għanna u koll diskussjoni jessa fuq kif ħandarizzaw l-istrateġija Ewropea interna biex bekk ikonna diskussjonijiet f'dan il-qasam diskussjoniet intensiva ħafna, naħseb li huwa moment waqtu biex nisimgħu minn għandek x'qed tagħmlu intom bħala parlament bħala parlament Taljan fil-Kumitat ta' Inkjesta kontra l-Mafja. Naddi il mikrofonu lilek, Sinjura Bindi, u anke l-kollegi tiegħek forsi iktar qudiem biex tgħidu kentejn u tippreżentaw ix-xogħlijiet tagħkom. Mitħla saw ta' dan ix-xogħol anke hawn kollegi Taljani fih dan il-Kumitat Libe li semmaw ix-xogħol li tagħmel inti u għalhekk nadilek issa l-mikrofonu biex tagħmel l-istqarrijiet tiegħek. Umbat naddu l-mikrofonu għal diskussjoni qasira l-kollegi tagħna. Signora Rosi Bindi, jek joġbok. Grazie, President. Grazie, President. President, membri onorevoli, kollegi, L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal din l-opportunità li tajtuna mill-Kumitat għal-Kumitat ta' inkjesta kontra l-mafja fil-Parlament Taljan, jiena President tiegħu u nista' nurikom ix-xogħlijiet li nagħmlu bħala kontenut fir-rapport tagħna fi-ġlida kontra l-kriminalità mafjuża fuq bażi Ewropea u Ekstra Ekstra-Ewropea. Din ġiet approvata fil-kumitat tagħna b'unanimità fis-semestru tal-Presidenza Taljana tal-Kunsill Ewropew anki mis-Senat Taljan għadda b'votazzjoni unanima mekk ukoll u ser seħ ukoll fil-Kamra tad-Deputati illum nawguraw bl-istess unanimità. Għalija huwa punt emotiv ħafna li nista' nkun hawn fostkom għax jiena kont membru parlamentari Ewropew mill-1989 sa l-1994 kienet l-ewwel esperjenza politika tiegħi, esperjenza interessanti ħafna li ħarġitni f'dan il-qasam u illum l-qiegħed l-edawn u għetnara l il-komunità Ewropea dejjem iktar maquda u dejjem ikbar hija xi ħaġa ta' sodisfazzjon kbir, President. Il-Kumitat tagħna fuq ix-xogħol tal-fenomenu tal-mafja u għaqdiet kriminali kemm nazzjonali kif ukoll barranin jiena President tiegħu twaqqaf fit-19 ta' Lulju tal-2013 il-xogħol numru tal-dokument numru 87 batna xoltana fil-komunità, il-komitat jitwaqqaf propju kull mandat u issa inna 50 sena l-komitat ta' kontra l-mafja fil-Parlament Taljan qed iwettaq xogħlu. Bħala komitat għandna setat ta' inkjesta bħal dawk li għandhom l-awtoritajiet ġudizzjarji li huma mniżlin anke fil-Kostituzzjoni. Nixtieq nisħaq barra minn hekk li jekk l-Italja huwa pajjiż li b'xorta ħażina tallem x'inhi l-esperjenza tal-mafja, l-Italja huwa l-pajjiż fejn il-mafja waqdiet kriminali oħrajn ġew miġġielda ferm. Aħna l-pajjiż kontra il-mafja. Dak li l-iktar tħabbat kontra l-mafja. Għanna ħafna strumenti ta' ġlieda kontra l-mafja li huma iktar mirquma u qegħdin niġġieldu din il-forma kriminali li għal-mafja. Aħna nafu illi ma tarafx frontieri il-mafja u għalhekk irridu niġġieldu b'istrumenti li jkunu tali. Qed iwettqu xogħolna fir-rispett tal-prinċipji li hemm fiħdan il-Kostituzzjoni u fil-Karta Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Qed naġġornaw l-armi legali tagħna kostantament biex nevolvuhom skont l-evoluzzjonijiet ta' dan il-fenomenu kriminali. Il-Kumitat ilu 50 sena jeżisti kif qedtilkom fejn dak iż-żmien qasbis konna naċċettaw li hemm eh, fenomenu tal-mafja jeżisti fostna. Illum, grazzi għax-xogħol tal-Kumitat li dejjem kien xprun ta' leġizlazzjoni, ta' verifika ta' kemm il-leġizlazzjoni u l-istrumenti huma effettivi, forsi l-Kumitat issa huwa lok ta' referenza ħalli nkunu nafu kif jaħdem dan il-fenomenu biex nfasslu l-leġizlazzjonijiet u miżuri biex naġġornaw ruħna kontinwament mal-mafja. Il-leġizlazzjoni tagħna adottata fil-pajjiż tagħna l-Italja twildet propju nibtet mill-Kumitat kontra l-Mafja. Nibdew bix-xogħol straordinarju li twettaq minn membru parlamentari Pio La Torre maqtul f'Palermo fl-1982 u l-ideja tiegħu propju nebħu lill-kumitat tagħna u l-prinċipju tiegħu xorta waħda għadhom jispiraw l-azzjoni tagħna. Fl-ewwel sena li beda jeżisti l-kumitat tagħna li beda f'Novembru tal-2013 ridna fil-qofol ta' xogħol tagħna tal-programm tagħmlu ndaħlu l-proċess ta' internazzjonalizzazzjoni tal-mafja. L-istess liġi tal-xogħol tagħna fil-kumitat wassalna biex nistudjaw id-dimensjoni Ewropea u internazzjonali tas-seta tal-mafja. Fil-kumitat tagħna fil-fatt għandna s-seta ta' verifika biex nikkontrollaw kemm il-miżuri u l-leġiżlazzjoni li hemm fis-seħ qed jaħdmu anke l-azzjonijiet tal-awtoritajiet pubbliċi fejn nfasslu wkoll proposti ta' livell legali biex bekk il ftejmiet internazzjonali fil-prevenzjoni tal-kriminalità tal tkun anke iktar effettiva anke fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-ġudikatura biex bekk fl-aħħar mill-aħħar la naħħar jkun li jkun hemm spazju legali kontra l-mafja fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u nipromovu f'temiet f'dan il-qasam internazzjonali. Lil minnek dejjem skont il-liġi li sawret il-Kumitat, il-Kumitat tagħna għandu rwol li valuta l-impatt negattiv fuq il-livell ekonomiku u soċjali tal-attivitajiet tal-laqdiet kriminali fuq is-sistema ta' produzzjoni tal-pajjiż. Bina noqogħdu b'sebajnejn fuq is-sistema tal-tarazzjoni tal-prinċipji stipulati fit-trattati fir-rigward l-qasam privat ta' kompetizzjoni libera u anke tan-nefqa pubblika fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Mamrin mill-bidunet b'kumitat li kifettilkom hija president il-Sinjura Garafini tiegħu u ħatiltaqa' magħna dal-waqt ġejjin hawnhekk. Kellu rwol li fassal rapport fiħdan is-semestru Ewropew tal-Italja. Wettaqna xogħol mirqum ta' riċerka ta' smieħ u kenna bosta elementi ta' tarif biex nkunu nistgħu nifmu l-għada korrenti tal-politiki Ewropej fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata taljana, Ewropea u internazzjonali li hemm mhux biss fuq il-forum tradizzjonali tal-legalità bħal kontrabbandu, it-traffikar ta' droga, ma anke fuq ir-riċiklaġġ fuq il-ħasil tal-flus legali kif ukoll anke fir-rigward traffikar tal-bnedmin fil-qasam tal-immigrazzjoni illegali għall-isfruttament ta' prostituzzjoni u ħafna affarijiet illegali oħra. Il-qafas li ħriġna minn dan l-istudju komplu jsaħħaħ l-opinjoni tagħna li ġlida kontra organizzazzjonijiet kriminali anki mafjużi mhix kwistjoni nazzjonali u ma tistax titħalla fuq inizjattiva ta' pajjiż wieħed biss iktar u iktar minn setturi oħrajn inħossu li huwa propju l-dak tal-kriminalità organizzata, l-ambitu fejn huwa meħtieġ li jkun hemm spazju legali Ewropew effettiv. U anzi, f'dan il-qafas noħolqu qafas legali kontra l-mafja fuq livell Ewropew kif ġi mixtieq ukoll mill-liġi li waqfet il-Kumitat tagħna imma anki kif kien mixtieq ukoll minn numru ta' entitajiet Ewropej. Aħna nħossu li l-kriminalità organizzata kull ma jmur qed tikkondizjona ħafna il-proċess tal-ekonomija u ta' tkabbir li l-kontinent tagħna jixtieq iwettaq l-espansjoni tal-mafja qed tissogra li tassow tkun qed tikkondizjona il-xogħol tagħna u tista' tippreġudika l-futur tagħna. L-Ewropa stess minnaħa l-oħra fl-entitajiet kollha tagħha tirrikonoxxi li l-kriminalità organizzata għandha impatt dejjem iktar qalil fuq l-ekonomija Ewropea u dinjija. Premessa assoluta tal-fatt li hemm bżonn niflu iktar fid dettall fuq l-impatt tal-ekonomija illegali u anki fuq l-opportunità li ndaħluha fil-GDP u anki fuq il-kriteri biex eventwalment il-liħ li jkunem mill-attivitajiet illegali tal-organizzazzjonijiet kriminali skont l-istimi ħarin tal-3.6% tal-GDP globali. U l-ispiża tal-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea biss taffetwa 125 biljun euro fis-sena, ġifieri wieħed fil-mija tal-GDP tal-Unjoni. Aħna mhux qed ngħidu li rridu nikkalkulaw l-attivitajiet illegali fil-GDP ta' kull pajjiż dubjużi fuq dan il-punt ferm. Inħossu illi minflok għanna nintensifikaw il-ġlida tagħna kontra l-mafja għaliex aħna ikonna ġit komuni trasparenti ħiles mill-illegalità hemm wisq impatt negattiv fl-ekonomija tagħna u wisq xogħol minn taħt u għalhekk aħna rridu ekonomija li tkun anke ċivili li tkun għas-servizz tal-Unjoni u taċ-ċittadini kollha tal-kontinent Ewropew. Għal daqstant hemm bżonn nimmaturaw u nifirxu kultura Ewropea kontra l-mafja u mhux biss floqsma fejn hemm il-mafja preżenti fit-territorju fil-pajjiżi manke fil-pajjiżi il-ġodda fejn tespand il-mafja. Il-mafja ma teżistix biss fl-Italja u l-mafja miex marufa biss minħabba l-organizzazzjoni tal-mafja ikunu jistaw eh, ikunu marufin minn akronimi li huma marufin tradizjonalment l-inkjesta ta' dawn il-jiem il-Prokura Distretwali kontra l-Mafja ta' Ruma tal-Belt Kapitali tal-Italja setat tapplika il-reat li jem stipulat fl-artikolu 416 A tal-kodiċi penali reat ta' parteċipazzjoni għal reati ta' tik mafjus individwaw il-metodu ta' azzjoni ta' aqdiet kriminali metodu fil-fat mafjus għalix jintimida dak li jkun bezzaw jista joħloq rabta mal-setat politiċi u bil-mod il-mod jimbet perikolużament fil-qasam soċjali tal-belt kapitali tagħna. Il-mafja ma tarafx frontieri, ħlif il-metodi li tadotta biex tikkondizjona il-ħajjiet ta' ċittadini tagħna u l-ekonomiji tal-pajjiżi tagħna. Aħna nixtiequ nistaqsu lill-Ewropa ma tagħmilx l-iżball li jagħmlu ċertu reġuni tal-Italja meta ċaħdu l-eżistenza tal-mafja f'Milan fir-reġuni ta' Tramuntana ta' pajjiżna u ħassaw li kienet biss problema ta' Sqallija ta' Kalabria tal-Kampanja, ir-reġuni tan-nofsinhar tal-Italja. Umbat fej nstabu, ftit snin wara sabu għaqdiet sħaħ fil-bliet tagħhom li kapaċi kondizjonaw anki riżultati elettorali amministrativi u politiċi u kapaċi wkoll jikondizjonaw il-żvilupp ekonomiku. Il-mafja ma tarafx frontieri u ma jridx ikollha l-frontieri il-ġdida tagħna kontra l-mafja. U rrid ikollna strumenti li permezz tagħhom nkunu nistgħu niġġieldu il-mafja. Il-mafja huwa ħażen qalil tal-ekonomija taljana, Ewropea u tad-dinja kollha kemm Mil-banda l-oħra Dawn kienu l-konklużjonijiet tal-Kumitat Speċjali fuq il-Kriminalità Organizzata, il-Korruzzjoni u l-ħasil tal-flus, il-Kumitat Krim, imwaqqaf mill-Parlament Ewropew fil-mandat li għadda. U li tem il-mandat tiegħu 30 ta' Settembru 2013 billi approva riżoluzzjoni mill-Parlament kollu li fih hemm analiżi li aħna naqblu 100% miegħu fuq il-fenomenu tal-mafja fl-Ewropa u hemm ukoll indikazzjonijiet kif ukoll proposti biex niġġilduha u li nittamaw li l-Unjoni Ewropea kollha kemmi tagħmilha tagħha. Sa dan it-tant nixtieq nisħaq illi x-xogħol li twettaq u li aħna qed nibatulkom illum ta' responsabilità partikolari lil pajjiżna għaliex aħna wkoll vis-à-vis ċertu deċiżjonijiet li ħadet l-Ewropa u adottat dan l-aħħar għajna l lura u diffiċli taħfirinna din anke fir rigward it-traspożizzjoni ta' ċertu direttivi fl-implikazzjoni tagħhom ukoll. Ħaffifna daqsxejn il-pass tal-applikazzjoni tad-direttiva tal-2006-753 tal-JHA, il-prinċipju tal-konfiska tad-direttiva 2014-42 fuq il-proċedura ta' konfiska tal-liħ tal-attività legali għal-mafja fil-livell tal-Unjoni Ewropea u l-leġizlazzjoni anke tal-2014 hemm ukoll stipulat l-Ordni Ewropea ta' Investigazzjoni tal-2014. Wieħed u ta' 3 ta' April. Hemm ukoll id-direttiva Afas tal-investigazzjoni komuni u l-qafas komuni Però nħossu wkoll li pajjiżna l-Italja li wettaq ix-xogħol propju il-Kumitat ta' Inkjesta Taljan u li qed nibatu x-xogħol tagħna llum lilkom jista' jitlob lill-Unjoni Ewropea kollha kemmi, speċjalment fil-konklużjoni tal-Presidenza Taljana, li tieħu ċertu responsabiltajiet fuq spalleja u anki għall-adozzjoni ta' ċertu miżuri. Mill-klim tal-President li nirringrazzja hawnhekk li għaddi l-mikrofonu diġa saħaq fuq ċertu aspetti importanti li dan il-Parlament Ewropew qed jaħdem fuqhom u li nittamaw ukoll li l-Kunsill tal-Affarijiet Interni u tal-Ġustizzja f'dawn il-jiem jadotta ċertu deċiżjonijiet kif nittamaw ukoll li l-aħħar Kunsill tas-Presidenza Taljana ipoġġi bħala punta u lini ġlida kontra l-mafja. Aħna għanna punti simili fir-rapportana li malar malar naslu għal Leppo, il-Prosekutur Pubbliku Ewropew, li konna anki dan l-uffiċċju li malajr malajr isir vera ġlida kontra l-mafja, rwol ċentrali li kun jista' jaqqat flimkien il-livell komunitarju l-inkjesti kollam tal-fenomeni tal-mafja li jeżistu f'kull stat membru. Niproponu wkoll li nipromovu direttiva ġdida fil-qasam tal-konfiskar li temm il-qafas li jen fil-direttiva 2014-42 li nħossu li huwa pass il-qoddim importanti iżda meta nqisu l-esperjenza li kellna f'pajjiżna ir-riżultati l-kbar li waslu il-prevenzjoni nittamaw il l-azzjoni tal-konfiskar il tkun tista' tiġi applikata anke meta ma jkunx hemm kundanna kriminali biex bekk ikun hemm rikonoxximent tal-proċedura taljana tal-prevenzjoni kontra l-patrimonju tal-mafja. Kontra l-assi tal-mafja. Dawk li sagrifikaw ħajjithom biex jiġildu l-mafja, speċjalment il-maġistrati ta' Palermo u ta' Sqallija, hemm l-onorevoli Kinnici fost il-membri ta' dan il-kumitat, imma anke maġistrati bħal Falcone u Borsellino, Almuna kif kienu Almuna Pio La Torre fost oħrajn, illi il-mafji jġildu biex jaslu u jiksbu jkollhom reba sħiħa għal-flus u jigranfaw il-flus u l-poter. U għalhekk jekk innaqrulhom din dan las nkunu nistgħu nolqtu għom fil-laħam il-ħaj biex ma jkomplux jifirxu il-setat tagħhom, speċjalment fir-rigward il-ġit tal-mafja. Dan l-aħħar bħala kumitat offrejna lill-Parlament Taljan reviżjoni għalila anke tal-leġiżlazzjoni tagħna fuq livell nazzjonali għax inħossu li wara ċertu numru ta' snin ta' esperimentar aħna konċi tal-fatt li ksibna riżultati tajbin ħafna fis-sekwestru l-konfiskar tal-assi tal-mafja forsi inqas riżultati ksibna biex dawn il-beni jerġaw lura l-soċjetà għaliex il-vantaġġ li tik tkun tista' tissekwestra u tikkonfiska dawn il-ġid, dawn l-assi, tinsa propju wkoll fil-fatt li tkun tista' troddom lura l-soċjetà. Dawn tieħdu minn ċittadini onesti wara kollox, u għalhekk irridu nerġgħu nroddu għomlhom lura biex waslu impjiegi, ġodda, tkabbir u tabel ħaq li mmorru li l-in mid-diżugwaljanzi li hemm fil-qasam tal-mafja ċertu pajjiżi. Wassanna wkoll il-proposta avvanzata bħalissa biex il-Kummissjoni Ewropea tibda l-proċedura biex tfassal proposta leġislattiva li tkun tista' tiddefinixxi preċiżjoni il-kunċett legali ta' kriminalità organizzata bħal per eżempju reat ta' assoċjazzjoni tal-mafja fil-leġizlazzjoni kollha tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Nisħaq mill-ġdid billi nwassal eżempju tal-inkjesti li għamlu fil-prokura ta' Ruma biex nikkwalifika azzjoni bħala mafjuża memx għalfejn noqogħdu nirreferu għal ċertu akronimi tal-mafja li huma marufa bej wieħed u ieħor, imma l-importanti huwa nintervjenu li huwa l-intimidazzjoni tal-mafja li tiġu wetqa fuq it-territorju. Nixtiequ nistiednu l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta mill-aktar fis possibbli qabel il-ħruġ tad direttiva ġdida kontra l-ħasil tal-flus hekk sejħa r-raba direttiva proposta ta' armonizzazzjoni tal-liġi kriminali fil-qasam tal-ħasil tal-flus u tagħti lill-Ewropa kollha definizzjoni maqbula fuq il-ħasil tal-flus li jisir mill-mafja stess, jew mill-organizzazzjoni kriminali stess. Dan huwa frott laraq ta' ġbina ma wasal l-ebda frott ta' l-istati membri u għalek bumilta kbira ed res u din il-proposta u nitolbuha. Pero nitolbu l-Unjoni Ewropea u l-istati membri kollha biex jgħinuna għaliex il-kapacità tal-mafja llum tinsab fil-fatt li kapaċi timxi fuq żewġ binari li tagħmel l-attività illegali billi tuża l-vjolenza u mbagħad tinvesta bil-ġdid il liħ ta' din l-attività fil-ekonomija legali biex tifni tkabbiru l-ekonomija u l-ħasil tal-flus huwa l-istrument ewlieni kif jagħmlu dan ir-rabta bejn iż-żewġ binari. Għat res u kol proposta biex nibdow soluzzjonijiet għal ħafna problemi ta' interċettar bit-telefon fil-qafas Ewropew għaliex dan huwa strument indispensabbli biex inkunu nistgħu nagħmlu l-inkjesti kontra l-mafja. Qed irresqu ukoll proposta biex ikun hemm fuq livell Ewropew adozzjoni ta' miżuri armonizzati u maqbula biex bekk il-penetrazzjoni u l-infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata tiġi evitata, speċjalment fis setturi ekonomiċi bliktar riskju qoli. Qed nirreferu pereżempju tas settur tal-lob tal-azzart b'distanza, speċjalment bl-imħatri online tal-video poker. U nirridu li jiġu adottati kemm jista' jkun linji komuni biex naraw li huma r-rekwiżiti ta' professjonalità u ta' unur ta' lealtà ta' dawn l-oqsma Fuq livell Ewropew nixtiequ li jkun hemm iktar armonizzazzjoni ta' responsabiltajiet tal-individwi, il-kumpaniji, trusts, il-kumpaniji xell, eċetera. Fl-2008 ġiet adottata direttiva qafas f'dan il-qasam iżda ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea għat m'għandhomx l-istrumenti legali meħtieġa u għalhekk l-inkjesta u provvedimenti ta' konfiska u sekwestru u maktar diffiċli li jitwetqu. Nitolbu li nkomplu nsaħħu l-potenzjonalità li ġewwa fruti minn Netwerk Ewropew għall-Uffiċċju tal-Rkupru tal-Beni tal-Mafja li intensifikaw li traffikar fil-livell internazzjonali li nindividwaw l-inizjattiva promossa mill-forzi tal-Pulizija tal-Italja li kunem netwerk Ewropea kontra l-mafja ta' veru. Dawn huma l-proposti tal-Kumitat tagħna. U dan il-kumitat, il-kumitat liben, nixtiequ nibatu x-xogħol tagħna, il-ħidma tagħna, imma rridu nibatu wkoll it-talba tagħna biex bekk il-Parlament Ewropew anki f'dan il-mandat ikollu kumitat speċjali hawnhekk ukoll li tkun qed taħdem fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata ta' tip mafjus, jew inkella jkollha minn tal-inqas strument li tkun tista' indirizza dan l-argument u toqob sabajna fuqu. Grazzi tal-ħin li tajtuna, grazzi tal-attenzjoni ta'kom għal dak li għattilkom, forsi abbużajt minn dan il-ħin, skuza ruħi ma' kulħadd, iżda forsi kien daqsxejn neċessarju nurikom xinu fid-dettall xoltana xogħol tagħna, l-proposti tagħna, l-ħidma tagħna. Grazzi President, grazzi kollegi. Thank you very much. <coughs> Grazzi ħafna ċer. Rosi, ma naħsibx li ħadd iżejjed kien naħseb ħafna mill-aġenda tagħna hija allokata għal dan il-punt. Jiena tajt kollox naqra fil-qosor, forsi tistgħu ttuna xi ħaġa aktar f'dettall iżda xtaqt nagħti iktar ħin il-kollegi tagħna biex ikollna ċertu kontribuzzjonijiet mill-kollegi tiegħek ukoll. Xtaqt ngħid biss il-bidu illi inti semmejt li jint kont membru tal-parlament mill-89 sa 94 dan kien periodu ta' qabel Lisbona issa qegħdin fil-periodu ta' wara u huwa straordinarju kemm nistgħu nġibu fis-seħħ ċertu liġijiet liġijiet kriminali jaf ikun hemm ċertu diskrepanzi politiċi bejn il-kollegi tagħna dwar kif nagħmlu dan iżda naħseb li hemm ċertu qbil bil fil-kumitat anke fil-kumitat tagħna illi għamilna ċertu progress f'dan il-kamp minn li forse ma naqblux fuq kollox. Semmejt Katerina Kinnici u koll nixtieq insemmi lil Claudia Fava li kien li kien membru Claudio Fava li kien membru tal-kumitat hemm investiment konsiderevoli f'dan il-kumitat u dak li ilek tagħmel mhuwiex biss xogħol leġislattiv prattiku jaffettwa s-soċjetà b'mod intensiv mhix biss eh, biċċa xogħol prattika legali hemm effett fuq is-soċjetà neħdu gost nisimgħu dak li għandek xtajt illum. Illum nixtieq niftaħ id-diskors għax hemm ħafna nies ħafna esperti f'din il-Kamra jista' jkun hemm ċertu skambju ta' opinjonijiet, hemm il-kollegi parlamentari li ħafna minnhom għandhom ċertu esperjenza. Nixtieq nibdew il-proċess billi nisimaw xi kollegi, kollegi li jilu fuq dan il-komitat il dwar attivitajiet kriminali nibdew Timothy Kirkup li huwa koordinatur tal-grupp ECR Timothy. Grazzi. Kien rapport interessanti għax minkejja li huwa rapport illi fil-qofol jittratta kwistjonijiet ta' parħis wieħed u importanti li bih tara kif stati membri oħra jindirizzaw u jiffaċċaw teddit kriminali terroristiku jinkont kont membru tal-Komitat Krim għandi ċertu sfond legali kif jafu forsi nisaw f'din il-kamra u hemm ċerti punti għax jidru li huma rilevanti għalina l-koll fl-Europa kollha. Forsi nista' nibda billi ngħid nitkellem dwar il-livelli ta' kooperazzjoni kif stipulati fil-rapport meta fil-fatt is-semma reġaw reġaw il-Joint Investigation Teams għandi ċertu interess għax ovvjament dan kien rapport tiegħi illi oriġinalment waqqaf dawn it-timijiet u kelli ċertu tħassib ukoll minn miżmien meta għadda dak ir-rapport li fil-fatt minkejja kollox jidher tajjeb fil- kitba fil-prattika għad ma minna xejn. Fost l autoritajt ta' forzar tal-liġi Ewropea fil-follow-up u l-isforzi konġunti għaliex tamex tamel il-mafja fl-Italja dan ukoll japplika mod sħiħ għall attività kriminali f'pajjiżi oħra rridu naħdmu fuq il- temijiet ta' investigazzjoni konġunta u nispera li dan il-rapport u l-diskussjoni dan il-parlament ikollhom l-effett illi jisaxħa xogħol ta' dik l-inizjattiva. Nixtieq ukoll nitkellem dwar xi ħaġa li l rapport ma jidirx illi jgħat jenfasib zadaqs kem xtaqt dwar il-kwistjoniet ta' cybercrime ċertament hemm referenza għal teknoloġiji ġodda, mezzi ġodda li bihom il-kriminali jagħmlu l-affarijiet tagħhom iżda għalija l-ikbar tettida hija l-użu tal-internet. Hemm diversi eżempji dwar dan reċentement mhux biss minn operaturi kriminali fostom il-mafja, iżda wkoll Eh, f'diversi stati membri hemm fil-fatt. Il-mod li bija l-politika dinija qed tiġi żviluppata tinkludi l-attakki informatiċi kontra l-istituzzjonijiet tagħna b'interessi politiċi, kummerċjali u bekk naħseb illi din hija xi ħaġa illi l-persuni kriminali huma minn ta' qoddim aħna kellna diversi inizjattivi f'dan il-Parlament biex tindirizzaw ċertu attività kriminali biex wara kollox niskopru illi sussegwentament tlifna kontra l-avvanzi teknoloġiċi tal- ta' dan il-dawn il-gruppi din xi ħaġa li rridu nieħdu iktar in konsiderazzjoni għal naħseb il rapport dawk li qed jagħmlu r-rapporti forsi jistgħu jisħu fuq dan. l istabilment tal-Komitat Krim ħan ikkonkludi. l istabilment tal-Komitat Krim hija kwistjoni importanti importanti f'dan il-Parlament u kwalunkwe influenza, kwalunkwe pressjoni fuq dan, daw kollha illi xtaqu li jisir dan ir-rapport jistgħu jgħinuna biex dan isir u fl-aħħar mill-aħħar dwar l-ifriżar tal-assi, id-diffikultà li kellna l-diversi snin bejn l-awtoritajiet hija l-identifikazzjoni qabel is-sekwestru u jkolli ngħid illi il-kriminali huma bravi ħafna li Jneħħu l-identità tal-assi. Irrid ikollna korp, korp speċjali, influenza speċjali biex ikunu nistgħu nistabilixxu dan qabel ma naddu għas-sekwestru. Grazzi. Grazzi Timothy, kollegi, għanna tmin kollegi tal-libe illi u jekk forsi tipprovaw iżomma mal-ħin jekk anka il-kollegi tagħna wkoll ġew ukoll nixtiequ li huma jirribattu għal dak li qatt nistgħu nagħmlu żewġ minuti imbagħad ikunu jistgħu jirribattu. Katerina Kinnici. Grazzi, President. Jina, qed inħoss ċertu emozzjoni llum għax kif qalet il-President bindi u kif għettint, President Moraes, sfortunatament dawn affettwaw personalment il-familja tiegħi. U bekk dan huwa intervent emotiv di parti tiegħi biex inressa il-kontribut tiegħi lejn dan l-impenn impenn li twilet 30 sena ilu fisqallija fil-ġlida kontra l-attività kriminali, attività organizzati li fil-snin inbidlet marret li lin mill-frontieri tagħna u naħseb illi ċertament dan huwa punt illi aħna l-koll għandna lagħtu attenzjoni partikolari li għandna wkoll inwetqu kwalunkwe intervent bi kwalunkwe strument biex niġġilduha. B'mod effikaċi nixtieq ringrazzja lill president Bindi illi xtaqet tirrappreżenta b'mod sħiħ ix-xogħol, ix-xogħol li sar mill-kommissjoni tal-kommissjoni kontra l-mafja u minn assoċjazzjonijiet oħra illi fakru illi wieħed mill metodi ta' ġlida kontra l-attività kriminali kien illi nattakkaw u ndajfuha minn aspett ekonomiku permezz ta' sekwestru tal-assi għax hemm diversi attivitajiet kriminali illi jaffetwaw l-ekonomija lekali tal-pajjiżi tagħna. Kollha nafu dwar dan iżda din ukoll hija rilevanti ħafna l-Italja, partikolarment għal-Għallija. Kienu koll l-inkjesti tal-pull antimafja li kien immexxi minn missieri li jitqatel li tqatel fi straġi tal-mafja fl-1983 illi xtaq. ħdeh lil Falcone u Borsellino li tilfu ħajjithom ukoll bl-istess mod. U kien missieri wkoll li appoġġa kif qalet l-Onorevoli Bindi dik il-liġi il-liġi Ronjoni La Torre li fostom Pio La Torre u koll tilef ħajtu koll qabel qabel sena qabel il-papa tijaj u kienu minn tal-ewwel li appoġġaw l-importanza li jikkonċentraw il-ġlida kontra l-mafja viżavi fuq is-settur ekonomiku u minn dak iż-żmien mit-tmeninijiet sar progress, progress konsiderevoli fl-Italja anka fuq aspett Ewropew. U fl-Ewropa permezz tal-konklużjoni ta' Temper tal-1999 mbagħad għad-direttiva ta' 3 ta' april 2014 dwar li frizar u sekwestru tal-assi. Id-direttiva qed tissostitwixxi id-deċiżjoni qafas tal-24 ta' frar tal-2005 fejn ġew introdotti ċertu liġijiet illi la darba li nġibu fis-seħ ser iġibu ċertu progress fil-ġlida kontra l-attività kriminali organizzata. Jiena ovvjament bħala Europarlamentari xtaqt nieħu sem f'dan ix-xogħol tal-Kommissjoni Krim li studjajt ix-xogħol tagħha u naf illi kien moment importanti deċisiv fl-istimolu leġislattiv fil-ġlida kontra l-attività kriminali organizzata. Nixtieq nirringrazzja lil kollega Kirkop illi fakkar dan u jiena wkoll naqbel li hemm bżonn illi jitmexxa l-qudiem l-istess impenn. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid u naqbel b'mod sħiħ fil-konklużjonijiet tal-Onorevoli Bindi dwar il-possibiltajiet ta' attivitajiet li jistgħu jsiru fuq skala Ewropea, u nixtieq ngħid nitkellem dwar l-aspett ekonomiku għax inħoss li huwa meħtieġ illi ikun hemm pressjoni fuq l-istituzzjonijiet nazzjonali biex id-direttiva ġdida fuq is-sekwestru tinġib fis-seħ mal kemm jista' jkun u kif jixraq. Imbagħad, nixtieq ukoll nitkellem dwar il-bżonn kontestuali għall approvazzjoni għall inġiba fisseħ ta' żewġ dikjarazzjoni ta' dan il-Parlament tal kunsil ta' 2 april 2014 illi diġa ħeġġew lill-Kummissjoni biex telebora soluzzjonijiet ġodda fir-rigward tal-ipotezi ta' sekwestru tal-assi meta ma jkunx hemm sentenza jiena naħseb illi dwar din f'din id-direzzjoni aħna rridu kollha nimxu immexxu dik il-liġi, dik il-liġi li tina seta li nġildu b'mod effikaċi l-attività kriminali fil-forum kollha tagħha, fil-kuntesti kollha tagħha, u illi dan ikun eh, rwol li huwa komuni għal kulħadd biex ukoll nieħdu l-impenn l-impenn illi sfortunatament eh, fil-passat wassal, seta wassal, inqos li wassal għal diversi vittmi. Grazzi ħafna Katrina. Nasib il-kontribuzzjoni tijak titkellem waħeda. Il-kellim li jmiss huwa Sir Thomas Chitowski. Grazzi ħafna. President, xtaqt nitkellem bit-Taljan imma it-taljan tiegħi ma tantxu tajjeb għax eh, naf nitkellem bit ċek Għandi mistoqsija waħda li kelli li hija reċentement tkellimna ħafna dwar l-involviment tal mafija ta' sqallija fil-kontrabandu tal-persuni mill-Libja għall-Italja. Fit-traffikar. Mbagħad u lotja ta' ċertu sussidji, kien hemm ċertu diskors dwar il-mafja taljana fejn dawn is-sussidji ġo intużaw, sussidji li kellhom jintużaw għall-għajnuna ta' dawn ir refuġġati jintużaw għal skopijiet oħra ma nafx jekk intom ma tajtux l-istess informazzjoni u x'qed tagħmlu dwar dan. L-Unjoni qiegħda titlob biex il-pajjiżi jkunu iktar trasparenti anka fir-rigward tal-istruttura tal-detenzjoni tagħhom, l-ownership tagħhom. Grazzi ħafna. Juan Fernando López Aquilar u il-kellim li mis u dana kien, kien, kien, kien president tal-dan il-komitat eh, Juan kien president tal-komitat meta inħolo il-komitat krim. Onorevoli Bindi, aħna mux mhux qed taqaw għall-ewwel darba aħna tkellimna fil-Parlament Taljan anka fil-Parlament Ewropew, nirringrazzjak tal-li qed tkunaw fit-taqsira tal-esperjenza parlamentari fuq il-mafja. Jiena għandi mistoqsija fil-qosor. L-ewwel net. X'inhi it-talima l-iktar ċara tal-figura tal-prokuratur fil-figura Ewropea. Fostom fil-konvenzjoni fl-inkjesta kontra l-mafja fuq il-prokura taljana kontra l-mafja. U dwar dan x'nistgħu nitalmu biex infasslu din il-Prokura Ewropea. Iġviri meta nqablu prokura antimafja taljana ma dik Ewropea f'mod organizzattiv u anka fil-tħaddim tagħha fil-mudell tal-tħaddim tħaddim funzjonali tiegħu bejn il-prokura ta' kontra l-mafja fejn il- orti antimafja taljana u l-orti Ewropea ta' kontra l-mafja u xtaqt ukoll nitkellem ukoll dwar dak li għal Timothy Kirkop, il-timijiet tal-investigazzjoni, Joint Investigation Teams, xinija il-valutazzjoni tal- tħaddim ta' kif jaħdmu dawn fil-kooperazzjoni tagħhom fl-attività fil-ġida kontra l-attività kriminali transkonfinali. Min fl-opinjoni fl-opinjoni Taljan u x'valur tati u kif ġiet l-impen taljan partikolarment fil-Joint Investigation Teams u x x'lezzjonijiet nistgħu nieħdu aħna għall-iżvilupp legali fil-Kommissjoni ta' Libertajiet Ġustizja Pubblika u l-Intern. Fil-fatt, dan huwa punti li aħna indirizzajna fil- proċeduri legali u li aħna ġibna fisseħ fil-Parlament anka fil-Kummissjoni bħala Leġislatur Penali Ewropew. Grazzi. Thank you, like Timothy's. Grazzi, din hija mistoqsija tajba Alessandra Mussolini. Grazzi, nixtieq insellem lill presidenza lill presidenta Bindi u għal puntualita u naħseb illi Din taf tkun bażi valida għal kostituzzjoni ġdida tal-Kommissjoni anke fid-dawl tal-proposti li saru riċentement nixtieq ukoll nitkellem dwar punt illi mhux banali, punt importanti meta aħna nfasslu id-direttivi Ewropej u importanti illi jkun hemm ċertu sempliċità biex din id-direttiva tenġi tfisseħ u it-test għandu jkun ċar biex nevitaw aspetti ta' diskrezzjoni u aspetti ta' interpretazzjoni għarriqa ta' test. Kif sar, per eżempju, fil-liġi illi aħna minna fl-Italja fuq il-voto di skambju. Id-definizzjoni ma kienx ċara, id-definizzjoni tal-organizzazzjonijiet illi setaw kienu mafjużi ma kienx ġi stabilit moċċar din hija xi ħaġa gravi għax ma tiddefinixxix il-kriterji. U naħseb illi hemm bżonn illi wieħed burġenza għandu jfassal din il-Kostituzzjoni biex inniċċaraw il il-mafja miex taljana, il-mafja huwa fenomenu globali ma nistawx nistaħbu nistaħbaw ngħidu illi il-mafja hija problema taljana biss u kif qalet il-President Bindi hija problema kbira għal diversi familji illi jinqerdu jinqerdu bil-video poker li jisiru minar kontroll fl-Italja u l in u tkellimna wkoll dwar id-definizzjoni tal-prokura urġenti il-kollega tkellem dwar tim investigattiv illi jista' jappoġġa din il-Qorti Ewropea u u id-definizzjoni ta' sekwestru kif ukoll l-assenjar urġenti tal-assi. Grazzi. Grazzi ħafna. Birgit Sepol, Birgit hija l-koordinatriċi tal-grupp SND Birgit. Grazzi ħafna anke ta' dan ir-rapport mill-kollega Bindi illi wera moċċar illi l-attività kriminali fil-fatt hija xi ħaġa illi aħna konxi dwara iżda fl-istess ħin ir-rapport iċċara illi hemm ukoll ċertu differenzi nazzjonali f'din l-attività fil business li jsir l-impatt li hemm bejn l-attività kriminali u l-attività kommerċali legali u l-konnessjoni bejn l-attività legali, l-politika, l-amministrazzjoni pubblika hemm differenzi jew ċertu speċjalitajiet forsi, u ngħidu hekk. Bekk, mhux dejjem faċli illi jkun hemm metodu wieħed għal kollha li jotta l kollha għanna bżon miżuri speċifiċi hemm diversi aspetti li huma l-istess u dolodu diġat tkellimna dwar aspetti illi l-koll rridu naħdmu fuqhom meta nitkellmu dwar il-frodi u l-aspetti ta' ħasil ta' flus rridu naħdmu flimkien kontra dawn. Dwar l-idea għal progress naħseb waħda l-iktar importanti huwa li jkun hemm follow-up fuq id-direttivi miżuri kollha li diġa' għandna fisse u id-deċidejna dwarhom fil-mandat preċedenti għaliex importanti illi nimplementaw dawn il-miżuri u illi inħadmuhom biex ikunu effettivi. Qabel ma neventaw proċeduri miżuri ġodda, mbagħad fl aħħar naħseb il-miżuri kollha li tiddeċidu dwarhom hawnhekk illum fuq livell Ewropew huma effettivi biss jekk il-membri tagħna ikunu disposti jimplementaw mi kooperaw. U dwar dan, forsi l-President Bindi tista' tgħid kentejn, aħna għandna ċertu tħassib il il-miżuri Ewropej mhumiex dejjem użati mill-istati membri kollha ma jintużawx b'mod effettiv u naħseb illi dan huwa l-punt illi rridu niffokaw fuqu biex dak li għanna namluħ iktar effettiv qabel ma nagħtu biddu għal nivvintaw affarijiet ġodda, miżuri ġodda għax naħseb din tkun id-direzzjoni l-iktar effettiva biex inwettqu x-xogħol tagħna. Grazzi. Grazzi, forsi trasposizzjoni implementazzjoni wkoll. Issa Laura Ferrara li hija l-koordinatriċi tal-grupp FTD. Laura. Grazzi onorevoli Bindi għal preżenza tiegħek hawnhekk għal rapport tijak fwaqta, fwaqtu, ħat pjaċir, nisimak, nitkellem dwar il-bżon, titkellem fuq il-mafja fuq skala Ewropea għax sfortunatament diversi stati membri ma jaċċettawx il-prezenza ta' mafja tal-mafja anka f'pajjiżi oħra fil-kontest territorjali tagħhom naħseb li dan huwa kriterju jasbu li dan huwa kriterju Taljan biss iżda nafu li mhux hekk. U ħat pjaġir ukoll nisimak titkellem dwar il-bżonn illi jkun hemm Qorti Ewropea kontra l-Mafja. U ħad gostax meta f'Lulju aħna ospitajna l-Ministru Orlando fuq talba tiegħi dwar l-opportunità illi jkun hemm Qorti Ewropea kontra l-Mafja li tista' tkun ekwivalenti għal DEA jiena wkoll ħassejt li kien hemm l-impressjoni li din ma setax issir u maħħaċ peċir b'dan il-lum. Smajna l-kontrarju. Dan iħedġiġni għal pass li mis, biex din il- biex din qorti tinġib fisse għandu jkun hemm ċertu omoġenizzazzjoni tal-liġi kontra l-mafja l-ewwel pass. Għandu jkun il-pass legali biex ninfurzawa u mbagħad nistgħu ngħaddu għal l-istadju li jmiss vizavi l-investigazzjoni u dwar dan Kont qed nistaqsi jekk hux il-każ fost affarijiet oħra fostom is-sekwestru, miżuri kontra reġiklaġġ, anka tapping ta' telefons ikunx importanti li ikunx hemm miżuri kif dwar l tardjar fil-sekwestru kif inu stipulat fit-test uniku u dan jippermetti kif tafint biex naslu biex insibu il-konnessjoni kriminali u mhux nieqfu naqbdu l-ħuta żgħira. il-persuna il zaħira illi, illi forsi tagħmel ir-reja tiżdid li għandha waraja ċertu attività konsiderevoli, kriminali, anka fir-rigward ta' sekwestru ta' lassi mill-mafja. Inti u koll tkellimt dwar kif ċertu mod dan huwa proġett mhux komplut. Għatem 12.000 qas fil-mafja tal-mafja li ġew sekwestrati hemm ċertu diffikultajiet, diffikultajiet fostom minħabba nuqqas ta' personal anka minħabba aspetti kulturali huwa diffiċli biex persuna ikun jista' jixtri binja qas ċertu għas li forsi kienet proprjetà ta' persuna mafjuża li forsi f'dak il-kuntest ta' territorju ikun diffiċli li kun jista' joqgħod f'dik id-dar partikolari pereżempju, fejn kien joqgħod mafjuż. Biex dan il-proġett jitlesta proġett nobli, hemm bżonn illi wieħed jieħu in konsiderazzjoni aspetti oħra, per eżempju li dan jingħata l ċertu assoċjazzjonijiet jew persuni li huma fil-bżonn. U anka forsi nistgħu naħdmu fuq il-kontroll tal-manager tal-fondi Ewropej. Nafu li l-attività kriminali għanda ċertu effett fuq dan effett illi imur kontra l-interessi ta' ċittadini Taljani u dawk Ewropej. U bekk huwa minnu illi dejjem nżommu l-pressjoni fuq dan il-punt. Nixtieq ukoll ninaqat mal-Onorevoli Mussolini dwar l-opportunità illi nitkellmu dwar il-Kommissjoni Krim hemm diversi proposti u tkun ħasra illi dawn ma jinġibux fis-seħ. Grazzi. Thanks, Laura. Grazie, Laura. Tajt li kollegi ħafna ħina li xnafru dinja kustjoni importanti. Madana kollu nishtiq nati li l-parlamenti, l-parlamentari italjani u kolxet italjani. Hefa ġolijek joġbok. Fidejk. Grazzi, President. Grazie. Sunira Bindi, grazzi li ġejta hawnhekk sabiex taqsam l-esperjenzi tiegħek magħna dwar l-investigazzjoni tiegħek. Jek permetti li nixtieq ngħid xi ħaġa ċara. Hawnhekk maħna naraw xejn ġdid, m'hemm xejn li ma konniex nafu qabel, l-Italja għandha maġistrati ta' kwalità tajba, imma għandkom ftit minnhom. Għaliex dan ma inkludejtux fil-budget sabiex eh, Eh, tkun konforma situazzjoni budġetarja tagħkom l-Italja għandha ftit wis persekuturi biss u għandkom għandkom nofs li għandhom Ġermanja, 20% tal-li għandha Norveġa, u biss 70 euro per capita fuq il-ġustizzja u dan iħalli effett eh, konsiderevoli anka fuq il-tħul tal-maġistrati għandkom it-tests eh, tajbin, għandkom kwalitajiet tajbin u ħalfin ta' kalibru tajje, pero mux tħalsu, mizzet u ma tkunx bizzet minnkom. U eh, xtaqt nkun naf. Se tagħmel sabiex twaqqaf kriminalità ambientali tal-mafja li qed tipperikola l-Italja kollha fin nofsinhar tal-Italja speċjalment jekk tħares lejn il-muntanji ta' skart Femmem lebda l-ebda kontroll kif dawn jiġu ġestiti meta l-awtoritajiet ta' Napli se jibdew iwaqfu dan kollu. Mod kif dan isir, mod kif nżidu mm, budget tal ġustizzja u li eh, nieħdu l-aks li juru, per eżempju, li hemm kumpaniji italjani li mhux ħalsu taxxi u hawnhekk issibu miljuni ta' euro li tista' fuq fil-qasam tal ġustizzja minn flok. Forsi l-gvern tiegħek jista' jagħti istruzzjonijiet l-awtoritajiet ta' taxxa sabiex jippruvaw isibu dawn il-flejjes. Xtaqt nifraħlek? tal-li poġġejt affarijiet eh, fil-izzazzjoni tiegħek li huma ġusti għaliex xi kultant ġustizza kriminali mhux dejjem faċli. Illi eh, wieħed issib l-odda li hemm bżonn fil-korda assis fi Franza pereżempju ma tiġudikax il-mafja u hemm bżonn riforma nazzjonali sabiex l-affarijiet isiru ktar effiċenti u sabiex nagħlaq nittama li l-Italjan il-Presidenza taħħom jenuna eh, fuq id-direttiva dwar il frot li tipprovdi bazi għall-Uffiċċju ta' Prosekutur Ewropew u permezz tal-Prosekutura Ewropew u din id-direttiva nkunu qed nagħmlu parti mill-proċess ta' ġlida kontra l-mafja u l-teddida lejn interessi finanzjari tal-Unjoni. Grazzi. Signora Bindi, nerġa' ngħaddi l-mikrofonu lilek. Forsi eh, mm, tajdenna l-min tu t-wieġab f u Iva bla dubju grazzi President. Grazzi l-kollegi kolla l-intervjenew. Sen wieġeb fil-qosor. Għalix nishtiq li l-komponenti tal-komponenti nazjonali specialment il-Sinra Garbini li t-presedi l-Komitat għal-ġlida kontra l-mafja fil-qasam Ewropew internazzjonali għal kienet fil-Komitat il-rapporter tal-rapport li prezentajna u li tista' tikom ukoll tweġibiet fuq mistoqsijiet eh, relevanti li saru fil-fatt. Anka l-Viċi President Fava jista' intervjeni wkoll. Hija rap delegazzjoni rappresentativa ta' fazzjoniet politiċi oħrajn, il-forzi politiċi kollha li għaj Eh, jiformaw il-komitat, il-senjur Jaskopalletti li niftakru li missira kien imħallef eh, u koll fil-ġlida tijaw kontra l-Andra ngetat l ħajtu l-Onorevole Mattiello, li kien fuq qoddimnet f'assoċjazzjoni ħilsa li se tkun preżenti hawnhekk fil-Parlament Ewropew il-ġimgħa li ġejja u li kienet fuq dimnet din l-mafja ċivili illi għenet il-xoli tal-pulizija u l-imħalfin u li waslitna għal riżultati straordinari mhux inqas importanti minn dak li ksibna fil-qasam ġudizzjarju. L-onorevoli Delello mill-Partit Soċjalista, segretarju tal-Komitat, U l-onorvoli dova kapo grupp tal-Moviment 5 eh, Stelle fil-Komitat. U anka l onorevoli Ġarusso naqat maħna u kol parti mill-partit 5 Stelle. Jekk tixtiq t-intervjenu, specialment s-Sinjuri Garbini u Fava, zgur jgħinu l-intervent sajjar tijaj. Xaqt nisħaq pero fuq ċertu aspetti, l-ewel net naqbel perfettament Sen ftit minut, imbagħad ikun ħajkunu huma illi għamlu l-interventi prinċipali. Naqbel perfettament ma dak li għallet l-onorevoli spers illi jemżon natwaw id-direttivi u dispozizjonijiet illi diġa irridu naplikaw dak li adottajna l-pajzi kollha qed jesperjenzaw dewmin anke pajjiżna ta' ċertu aspetti u naħseb illi dan huwa punt li bżonn nisqu fuqu. Irridu niproċedu b'kuraġġ imma rridu wkoll natwaw passi li ġat tieħdu. Xtaqt nisħaq ukoll fuq il-kwistjoni tal-ġustizzja f'termini ġenerali f'pajjiżna. Huwa veru li aħna f'dawn is-snin ksibna riżultati tajbin ħafna grazzi għatwaqif ta' powds illi ħadmu kontra l-mafja. U kien kienu mħalfin kieniċi Borsellino Falcone li bdew il-proċess illi f'kull territorju mbagħad wasluna sabiex ikonna il-Komitati Distrettuali kontra l-Mafja imħalfin id-dedikati u forzi tal-Pulizija illi xolomu jġildu biss il-mafja u dan wassal riżultati konsiderevoli għanna Prokura Nazzjonali u minn din l-organizzazzjoni naħseb li staw joħorġu pariri Sirja kif qal sur Lopez Aguilar għal eh, prokura simili fuq livell Ewropew. Pero aħna u kol fil-ġlida kontra l-mafja nħalsu l-prezz ta' dewmin fil-ħidma tal-ġustizzja inħalsu wkoll il-prezz ta' liġi mhux aggressiva bizzejiet vizavi reati bħal korruzzjoni u reati finanzjari kollha u fil fat eddin nitolbu bħala Komitat kontra l-Mafja illi ikonna miżuri aktar ibsin għal dawk ir-reati illi uh, id defes u baja fija il-mafja reati kollha ta' korruzzjoni u finanzjarji. Dottajna tipizzazzjoni ta' reati ambientali, l-ġimma li ġejja se jkonna anka l-Komitat Speċjali dwar l-iskart u naħseb li ksibna mm, hawnhekk riżultati pożittivi ħafna. Ninsabu l-bot, mizminijiet, meta Pajizi l-oħrajn, pajizi barranin, kienu eh, kol involuti eh, minħabba l-kamor l-amministrazzjoni tal-iskart f'pajizna. U eh, tajb nħarsu dawn l-artijiet tan sistaw jiproduċu ta agrikolu. L-aħħar aspett mbagħad snaddi għal kollegi tiegħi aħna ftaħna kumitat ta' investigazzjoni fuq l-immigrazzjoni u traffikar tal-bnedmin. Fil-prezent, memx ċertamenti fuq livell proċessuali, però nafu il-mafja taf tinterċetta fondi u flejjes kollimkien. Anka fl-investigazzjoni riċenti ta' Ruma kienu involuti kooperattivi li kienu jassenjaw l-migranti l ċert waqsma u mux oħrajn żgur fit trasport u żgur. M'hemmx flus privatu pubbliku li l-mafja ma tafx tinterċetta. U m'hemmx lanqas nuqqasijiet li ma jafux jisfruttaw għal daqstant hemm bżonn viġilanza sħiħa fis-setturi kollha minn taħt il-perspettivi kollha. Sabiex nagħlaq qabel ngħaddi l-kollegi tiegħi dwar il-konfiska li għal kwestjoni għal-qalbna ħafna. Stabilejna rizultati bilaterali specialment ma' Franz u Renju Unit ta' rikonoxximent roċiproku Unishti u li dan jiġi sa' pajzi kolli kollha Ewropej għaliex fir-Rumanija pereżempju għanna kwestjoni ta' mizbla li wkoll li hemm bżonn li eh, nikkonfiskawha u eh, l-sfida ta' restituzzjoni tal eh, beni konfiskati mill-mafja għaspess tal-komunitajiet tidħol faqsma ta' illegalità li hemm bżonn indirizzaw bċertu priorità. Minn din perspettiva wkoll qed nitalmu mill-ġifija tal-artikolari għal dak saqsam l-Aġenzija għal beni konfiskati. Issa ma nix il-ħin imma tajjeb naqsmu pajzi oħrajn mhux biss il-riżultati miksuba imma il-limiti tal-azzjoni tagħna. Nibda bis-Sinjor Garabini forsi, grazzi ħafna l-ewwel net nirringrazzja b'mod mhux formali lill-President tal-Kumitat tal-Ġidu kontra l-Mafja tal-li għażlet illi uh, waħda mill prioritajiet dil leġislatura tkun il-ġlida kontra l-mafja fuq livell internazzjonali. Għażla li ma tantx kienet ovvja u fil-leġislaturi preċedenti kienet għażla illi lanqas biex konsidrata fuq livell politiku xtaqt nitkellem fuq l-importanza ta' dan l-aspet għaliex anka l-fat li qegħdin hawnhekk illum hija għażla importanti. Hija ħaġa rilevanti u tajjeb ngħidu għaliex ma tistax tiġġielet il-mafja llum mingħajr ma tkun ġlida fuq livell internazzjonali. Ma partikolari da tkun ġlida Ewropea għaliex il-fenomeni mafjużi mumiex uh, neċessarjament oriġini Italjani imma ħasbuna l-iktar għaliex jaraw kollaborazzjoni mill-qrib, sinerġija mill-qrib, u anka, sfortunatament, sinerġija ta' kollaborazzjonijiet u interessi organizzattivi bej mafja li ġeja minn posti differenti. Is-sitwazzjoni tant hija allarmanti illi illum aktar minn qatt qabel hemm bżonn ġlied armonizzata u ġlida konverġenti fuq livell internazzjonali. Ser nikkonċentra fuq żewġ punti msemmija l-aktar brabta mal-Prokura Ewropea u sinerġiji ma' problemi nazzjonali illi eh, minnaħlu ħranka kriminalità informali Xtaqt ngħid kif fih dan il-Kumitat tagħna twildet eżiġenza li Prokura Ewropea li fuq qed naħdmu u li eh, b'xorti tajba qed issir mira eh, reali u anka semestru ta' l-Presidenza Taljana fukat u poġġiet bħala priorità fuq programm marbuta ma' sigurtà u ġustizzja Waħda mill-auspiċi tal-Kumitat tagħna u li dil-Prokura Ewropea ma telimitax ruħa l-ġlida amministrattiva ta' reati kontra l-Unjoni Ewropea ma tmur li l-innu kol u siru kol prokura antimafja. Mux biss dedikata li tiġilet reati amministrattivi indipendentement kemmu ma ta' dannu, imma li tiprofa tikseb uh, mira aktar wiesa ġifieri dik li ssir eh, xi ħaġa fuq livell ta' antimafja. Dan hija xewqa tagħna u dan iwassal kontribut. Għaliex, għaliex. Saraf ta' xewqa ta' Giovanni Falcone illi konna sistema illi taqqat flimkien elementi illi joħorġu minn investigazzjonijiet differenti forsi anka fuq livelli nazzjonali differenti fuq pajjiżi differenti li ma' investigazzjonijiet fit traffiku u uh, attività illegali eh, jinvolvu intriċċi illi jitolbu illi f'investigazzjoni, investigazzjoni tkun tista' tiġġieled fenomeni bħal daw U għacċar illi rabtiet ma prokurjanti mafja jħagġa nishtiqu u dan għandu jkun wieħed mill-miri prioritari li għanna nsegwu sabiex noħol u f'termini ġudizzjarji ġlida illi tkun iktar effettiva u tkun tista tintervjeni b'mod iktar effettiv. ċan nikkonċentra u koll waħda mill-manifestazzjonijiet l-aktar problematiċi tal-attività tal-mafji tagħna. Għaliex huma f'kunaw kondizzjonijiet anke teknoloġiċi u modilitajiet eh, eh, operattivi hawnhekk ukoll hemm bżonn kollaborazzjoni b'saħħitha fuq livell internazzjonali l għanet bej min qed investiga din waħda mill-miri li fokajna fuq kollaborazzjoni fuq livell internazzjonali bejn organi ta' investigazzjoni kemm ta' natura ġudizzjarja kif ukoll ta' natura eh, ta' polizija li nużaw strumenti li l-lum ġa jistaw jipromovu kollaborazzjoni anke fuq livell internazzjonali u li jelbu ostakli fuq pajjiż individwali u f'maħna għandna hawnhekk għandna l-Asset Recovery Office li joffri possibilità anke jekk ma joħolqux data bank Ewropea waħdanija joffri possibilità illi ehm, jaqdu flimkien databases ta' pajjiżi differenti u bekk jindividwaw forum ta' investimenti ġejjin mill-mafja u eh, jgħinu nifmu aħjar fejn insibu investimenti ta' natura patrimonjali jew reċiklaċ ta' Eh, flejs il ta' ġifiri affarijiet li jistaw ituna rizulta pozittivi ħafna. Nirringrazzja li l-President u grazzi anka l-membri eh, għal-paċenza li urew u anka noffri l-assistenza tija għal kull tip ta' kollaborazzjoni bilaterali. L-Ovrevni Fava? Nħu għos li anka nara l-Sur Morajs, President dan il-Komitat, u anka President Goejo, illi mi jaħdim tajb ħafna snin ilu fil-komitat fuq uh, eh, l-extraordinary conditions eh, naħseb li hemm bżonn spiritu ta' kollaborazzjoni differenti, aktar konkret, aktar pragmatika minn dak li kellna fil-passat. U eh, hemm bżonn ukoll nċedu livelli ta' sovranità, globalizzazzjoni tal-mafja hija riskju, hija teddida, konkretezza li invadiet il-ħajja ta' kulħadd ta' territorji kollha tal-Istati Membri. Hemm bżonn nifokaw fuq strumenti li eh, fuqhom esperimentajna vizavi xogħol l-insuzzjoni tagħna ġifieri konfiska tal-beni u prokura ta' mafa li ma tindirizzax il-frodi ma' mafa fil-livell Ewropew. Grazzi ħafna, ħidma tajba. Onorevoli Duva, L-Onorevoli Duva, Nikjoġbok. Grazzi, President. Nishtiq neċara li bħala komitat kontra il-mafja mux qegħdin nagħtu biss rendi kont tar-rapport tagħna minn nixtiequ anki l kontributu minna ħatakom u għalhekk nirringrazzja lil dak kollu li jitkellmu dwar cyber criminality aħna ma nħossux li f'pajjiżna m'hemmx din il-problema, m'hemm problemi akbar Kull ma jmur, kull ma jevolvu dawn il-mafi, dan huwa aspett li rridu nqisu xorta waħda u anzi aħna indirizzaw fil-kumitat tagħna aktar qudiem. Nixtieq nirrispondi l Ferrara mill-Italja fuq il-beni li jiġu konfiskati, mux bissem zon rizorsi ġodda l-Aġenzija li semmiet, imma l-possibilità li ninvestu mux biss fuq livell ekonomiku ma b'rizorsi umani. Għaxi xet qed nirreferi? Per eżempju, għatmemx il-ħatri tal-Konsil ta' Tmexxija tal-Ministru tal-Ġustizzja u Ministeru tal-Intern. Missa nkun polemiku f'dan il-qasam Ewropew, imma hawnhekk jew hemm negliġenza jew inkella hemm xi ħaġa għaddejja żmerġ. Aħna bħala kumitat rridu immexxu linji li jidher ċarli mhumiex l-istess bħal tal-Gvern Taljan. Lil kollega mill-ħodor li l minn dak li qalet il-President Bindi hemm ukoll kumitat ieħor tal-inkjesta fl-Italja propju fuq l-azzjoni tal-mafja fil-qasam ekoloġiku dan biex nurikom li l-Italja taħdem fuq livelli kollha. L-Onorevoli Scopelliti. Jekk jogħġba. Grazzi President, nixtieq insellem lill-kollegi ta' dan il-kumitat. Grazzi għall-interess tal-membri parlamentari Ewropej u grazzi għal fatt li dan l-argument tal-mafi istuħ bħala punt ewlieni fil-agenda. Nishtiq nisħa u nżid ma dak li qalet il-President Bindi u l-Onorevoli Garavini l-importanza li niġġieldu din iġlida fl-imkien. Nixbdu ħabel wieħed fl-imkien għaliex il-problema tal-mafja hija li żdiedet fl-Italja u f'nietna u tant ħolqotilna problemi. Imma mhijiex frott ta' pajjiżna biss imma minħabba li kien hemm nuqqas ta' rieda li dak li jkun jaraf x'in il-problema. U jiena nħoss li hawnhekk fl-Ewropa importanti li ngħidu li l-mafja mhix problema tan nofsinhar tal-Ewropa jew ta' pajjiżna l-Italja, imma li hija problema li għandha x'taqsam ma' kulħadd ta' il-mafja tinvesti u norbot ma' dak li qalet kinniċi jinvestu fejn hemm iktar flus. Għalhekk importanti li l-kol flimkien noħolqu network fejn nkunu nistaw ikonna rrida u s saxħar l-kol flimkien najdu le għal-mafja. Miex problema daqsek imbeda, forsi kif tider l-ewwel daqqatajn, imma hija problema Ewropea u dan intbaħna bih b'ħafna eh, attakki, per eżempju, f'Duisburg fil germania ftit snin ilu u anke b'attakki fuq livell iżar. Jien nixtieq nisħaq fuq ir-rida tagħna lkoll li nirribellaw ruħna l-problema li xi kultant ma tidirx imma hija preżenti kullim u iktar b'saħħitha għaliex hija taġixxi minn wara l-kwinti. Għalhekk hemm bżonn nazzjoni qalila minn naħa tagħna, grazzi. Skadinna l-ħin, niskuża ruħi mal-kollegi l-oħra tal-kumitat huma disponibbli biex jitkellmu, imma l-kumitat tagħna jaħdem anki mill-kontribut ta' konsulenti, mod partikolari maġistrati li kunu posted għal kumetat Tana u jaħdmu magħna. Nirringrazzja lilhom ukoll għax-xogħol li għetku ta' kuljum fil-kumitat tagħna spalla ma spalla magħna. Grazzi tal-attenzjoni lill-kumitat kollu. Thank you very much. Grazzi ħafna jgħid is-Sur Moraes, grazzi signora Bindi. Xorta ħażina li kena u dan id-dibattitu daqshekk ħesrem naħseb li kien ta' kwalità għolja ħafna. Li tistgħu taraw hawnhekk huwa li ksibna maturità fid-dibattitu bejn il-kumitat tagħkom u l kontenuta dak li qed tgħidu kif ukoll ix-xogħol li qed nagħmlu hawnhekk. Lilin mill-kumitat Krim qed naħdmu sfiq fuq l-Aġenda Kriminali Ewropea fil-Kumitat Libe u hemm ukoll storja kbira sa ta' membri taljani prominenti kemm f'dan il-mandat imma anke fil-mandat ta' qabel fil-Parlament Ewropew. U ma ta' eżempju, u naħseb li dan ġi riflessa hawnhekk fid-dibattitu tal-lum. Nixtieq nieħu opportunità biex nirringrazzja l-membri tal-Parlament Taljan daw kollha li tkellmu dawk li ma rnexxilhomx jitkellmu, nixtieq insellem il-Claudio fil-Kumitat ta' Inkjesta u hemm storja ta' konnessjonijiet bejnietna. Dawn ir-rabtijiet kif qal Juan Fernando li issa sarfu f'kontenut prattiku, reali, tangibli. U kif qalet Brigitte Sipil, issa l-importanti huwa li nimplementaw il-leġiżlazzjoni prattika u reali u post Lisbona dan ifisser li nistgħu nagħmlu xi ħaġa liċ-ċittadini tagħna mhux biss fl-Italja imma fil tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk nalqu dan il-punt u issa niddibattu fuq affarijiet iktar qalila li semmit Katerina Kinnici u anke leġislazzjoni reali li teħtieġ tiġi implementata kif qalet is-Sinjura Sipil u kollegi oħrajn. Naħseb li verament kellna dan id-dibattitu li huwa importanti ħafna li sar fit-tmim tal-Presidenza Taljana, vera kien moment propizju u naħseb li naħseb li kena xogħol tajjeb ħafna dal ħodu Merħba terġa' tiġi hawn meta trid, nkomplu x-xogħol tagħna flimkien, nkomplu x-xogħol tagħkom u ndaħlu dan il-punt fuq l-aġenda fil-futuru kollu. Forsi nerġgħu narawk min jaf dal-waqt. Grazzi, grazzi lilek u l-kollegi tiegħek, grazzi tal-li kontu preżenti hawn fostna llum. Grazzi. colleagues, um, we can move... Uh... Kollegi, nistaw naddu minnu fiħ għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Just take one moment. Je pense que mon collègue va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 Okay, okay colleagues, um, let's uh, begin the next item. Kollegi, nistaw nibdow il-punt li misfuq l-agenda tagħna il-drittijiet fundamentali fil-aeroporti, anke fil-kontrolli fil-frontiera fl aeroporti internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Fl-10 u 11 ta' novembru l-Aġenzija Ewropea Drittijiet Fundamentali fl-imkien mal-Presidenza Taljana għamlet il-konferenza ta' drittijiet fundamentali fl-imkien U dan din is-sena suġġett kien drittijiet fundamentali u l-immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Matul il-konferenza l-Aġenzija FRA ħarġet ukoll żewġ studji li ġew preżentati lil kumitati u tqasmulkom din qudiemkom illum. L-ewwel studju foka fuq id-drittijiet fundamentali fl-ajruporti u t-tieni fuq il-frontieri bl-art. Għandna l-Sur Friso Roskam Abing li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Komunikazzjoni u l-Outreach tal-FRA u jgħatawn biex waslinna prezentazzjoni qasira. U għara jkun hemm lokal dibattitu mistoqsijiet. Sur Abing, nadilek il-mikrofonu. Chairman. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-istudent l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea Drittijiet Fondamentali, l-FRA, biex t-prezenta żewġ rapporti ħarin iktar reċenti li tnidow kif qed tinti tajjeb fil-konferenza ta' ftiġi matilu f'Ruma Fej kellna pjaċir ukoll illi konna l-input importanti tal-Viċi President Jotova. Ser nagħmel issa, bil-mod il-mod ser nifli żewġ rapporti li ħriġna u il rapporti li nidejna li temmow trioloġija li diġa sen li għaddi taħna konna prezentajna rapport fuq il-kontrolli fil-frontieri fil-bahar li tnieda minn dan il-Kumitat stess f'Marzu sena għaddiet. Issa qegħdin ntemmu din ir-riċerka bil-preżentazzjoni ta' sejbit tagħna fir-rigward id-drittijiet fondamentali kemm fl-ajruporti kif ukoll fil-punti taqsim tal-frontiera bl-art. ċamenna, tajna ħarsa lejn il-konsiderazzjonijiet ta' drittijiet fondamentali li huma referriti kemm fl-akita Schengen, kif ukoll tinkludi wkoll il-kodiċi tal-frontieri ta' Schengen u anke l-aki tal-azil. U rajna kif dawn il-konsiderazzjonijiet kienu qed jiġu rispettati mill-uffiċjali tal-frontieri fil-prattika. Għamilna iktar minn iktar minn 1100 intervju mal-immigranti, mal-autoritajiet tal-ġestjoni tal-frontieru, ma' soċjetà ċivili fi 11 stat membru flimkien ma' Marok, it-Turkija, Serbja u l-Ukrajina. Kenna stħarriċ ukoll intala minn 400 uffiċjal tal-frontiera u bekk kenna ħafna dejta utli ta' bilħaq. Il-proġett kollu ġi koordinat brabta pjuttost mill-qrib mal-kollegi ta' Frontex. Kolli nisħaq il dak li ħarisna leħ mod partikolari huwa l-kontrolli fil-frontieri f'pajjiżi f'ċittadini minn pajjiżi terzi, ġifieri mhux mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. X'kienu sejbiet? Fil-waqt li l-kontrolli fil-frontiera fil-ajruporti jew bl-art isiru bħala rutina u bla inċidenti ta' xejn għal ċittadini minn pajjiżi terzi hemm ħafna sfidi li jivvjaġġaw għal dawk li vjaġġaw u anke drittijiet fundamentali tagħhom. Identifikajna ħames oqsma għal titjib u tajna l-opinjonijiet tagħna, rakkomandazzjonijiet tagħna l-awtoritajiet relevanti biex iqisuhom. L-ewwel għandha x'taqsam mal kwistjoni importanti għal dawk in-nies li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali u ħansemmilkom ħames punti dal-waqt. It-tieni l-aċċess għall-informazzjoni u l-għażliet għall-appell. It-tielet il- kustodja temporanja u rappresentazzjoni għal tfal, akkumpanjati u mhux, ir-raba rispett tal ħajja privata l protezzjoni tad dejta u l-ħames kundizzjonijiet matul il-kustodja temporanja tat tfal. Jew żamma temporanja. Ħaniflu l-punti wieħed wieħed. Fir-rigward il-protezzjoni internazzjonali, missejbiet li sibna kienet sfida sfida fuq il-ċarezza ta' dak li kostitwixxi indikazzjonijiet għal xewqa għal applikazzjoni ta' protezzjoni internazzjonali u dak li sibna huwa li f'ċertu numru ta' każi u l-opinjoni tagħna wisq każi meta xi ħadd qalinna pereżempju li nibża li ninqatel jekk imur lura pajjiżi, iktar milli jgħid li jiena refuġġat politiku għandi bżonn l-ażil, ma kienx hemm biżejjed segwitu għalih. Ma kienx hemm proċedura awtomatika li tirreferixxi għal proċeduri ta' azil. Ġifri din kwistjoni importanti. L-istħarriċ wara wkoll il-pajjiżi l-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi ma ġewx indirizzati kollha mod sistematiku minkejja li kien hemm sinjali ħtiġijiet ta' protezzjoni. Kien hemm prassi promettenti, speċjalment fit-timijiet speċjalizzati fl-aeroport ta' Frankfurt, kif ukoll fil-frontiera bejn il-Polonja u l-Ukrajina fejn sibna proċeduri tajbin ta' referral għal dawk li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali. Dawn l-aħħar sitt xhur tistgħu tifmu li din kienet kwistjoni importanti u sinifikanti. Fl-slide tistgħu taraw kif fadni kemet li jekk dak li jkun jgħid fiċ-ċar li huwa rrifuġġat biss jiġi rikonoxxut il-fatt li għandu jiġi referit għal proċedura ta' azil f-96% tal-każijiet. 79% tal-każijiet iżda għandha ma jsirx mill-uffiċjali tal-frontiera jekk ma jkunx hemm referenza daqshekk espliċita. Il-numru jonqos fil-frontieri bl-art 64% biss għal dawk li ma jkunx espliċitu li huwa refuġat u 30% qalu li laqqas biss jieħdu azzjoni. It-tieni kwistjoni li ridna naqsmu ma'kom fejn ħossu li hemm lokal titjib naslu għall-slide li miss hija l-kwistjoni għall-aċċess ta' informazzjoni. Hawnhekk identifikajna tliet sfidi ewlenin. L-ewwel lotja sistematika ta' informazzjoni għall-lan u l-proċedura ta' ċertu kontrolli, mod partikolari dawk msejħa second line checks Ġifiri l-ewwel isir kontroll u mbagħad ikun hemm it-tieni livell fejn l-awtoritajiet jivverifikaw għat-tieni darba x'hemm bżonn jiġi verifikat. F'dawn il-każijiet, kemm lan kif ukoll il-proċedura ma kien ġietx komunikata kif suppost u kif xira skont il-kodiċi tal-Frontiera ta' Schengen fl-artikolu 7. L-istess japplika fejn xaħat jiġi miċħut itħul fil-pajis u għemmek sibna li mux fil-kazijiet kolla kienem tarif ċar profdut fil rigward il-possibiltajiet li kunem assistenza legali u tirrofta deċizjoni tali. It-tieni l-aċċess effettiv għall organizzazzjonijiet kollha jipprovdu parir legali u interpretazzjoni legali li mhix aċċess awtomatiku moti fil-prunti kollha ta' frontiera li aħna investigajna fihom. It-tielet il-problemi tal-lingwa li identifikajna wkoll li tistgħu timmaġinaw jibblukkaw il-komunikazzjoni effettiva bejn l-uffiċjali tal-frontiera kif ukoll ċittadin minn pajjiż terz. Dak li rajna huwa li inqas minn nofs l-uffiċjali li għamilna intervju magħhom fil-aeroporti u fil-punti ta' frontiera bl-art jiprovdu din it-tip ta' tarif u inqas minn nofs intenni Fuq ċaħda l-tħul fil pajis riċerka ta' naturi li ħafna uffiċjali l biss jipprovdu informazzjoni fuq il-possibiltajiet li jkunem appoċ legali għal dawn in-nies li tħoss li tistaw tobsru li dan huwa dritt bażiku jekk inti jkollok ċaħda għal tħul f'pajjiż partikolari. Fir-rigward l-informazzjoni provduta mill-uffiċjali dan jikkonfermaw id-drittijiet eh, għal ċertu grupp ta' passiġġiera jew min ifittex l azil eh, jew min jiġi rifjutat il-tħul fil-pajjiż kif qal il-Kummissarju għar rifugġati jew inkella fir-rigward il-prevenzjoni tat-tortura. Sibna prassi promettenti fl-aeroport ta' Fiumicino f'Ruma eh, hemm bżonn naraw illi nħarsu lejn dawn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi għaliex ħafna drabi dawn jiġu miċħuda itħul għalfejn dan qed isir. Issa nistgħu naslu għal tielet qasam ta' tħassib għall-Aġenzija FRA skont ir-riċerka li saret fuq il-pożizzjoni vulnerabbli tal-tfal mhux akkumpanjati. Dak li rajna mir riċerka huwa li l-arranġamenti ma jkunux dejjem effettivi fil-pajjiżi fejna minna riċerka tagħna. Matul lekk imsejjaħ kontrolli tat-tieni linja fejn l-ewwel pożizzjonijiet ta' referil jittieħdu. Aħna nħossu bis-saħħa li rappreżentant indipendenti għandu jkun preżenti biex bekk l-interessi l-aqwa interessi ta' tfal jiġu protetti. Ma jkunx hemm intħil mal-uffiċjal tal-frontiera u laqqas ma jkun hemm tfal mhux akkumpanjati, laqqas fuq livell temporanju. Fir-rapport fil-prassi fl-aeroport ta' Skiphol fl-Olanda rajna prassi tajba promettenti li kunem kooperazzjoni u istituzzjoni ta' kustodja ta' tfal Nidos u anki fil-aeroport ta' Manchester. Punti ieħor huwa sensitività ta' tfal. Nafu mill-istħarriġ illi taħriġ fuq it-tfal fuq medja huwa limitat. Nafu wkoll kif indikawna l-uffiċjali li l-interess tagħhom huwa kbir biex ikunu mħarġin dwar speċifiċitajiet u l-vulnerabilitajiet ta' tfal. Hawnhekk għandna prassi tajba tar-Renju Unit, speċjalment fl-aeroport ta' Manchester, fejn aħna minna r-riċerka tagħna fejn ikonna uffiċjali tal-immigrazzjoni li jkunu mħarġin biex jidentifikaw u jikkomunikaw ma' tfal u għom il ħaddieħor. U kull shift ta' kontroll ikollu uffiċjal li kun on duty li kun mħarreġ f'dan il-qasam. Naslu għal raba punt ta' tħassib li huwa rispett tal-ħajja privata l-protezzjoni tad-dejta. Dak li sibna huwa li mhux l-uffiċjali kollha tal-frontiera kienu jinformaw il-passiġġiera għal proċedura ta' sfida għal jew rifjut tal-tħul tal-pajjiż jekk il-passiġġiera kienu jixtiequ jagħmlu dan. Dan huwa ta' tħassib partikolari meta nqisu r-rati ta' żball partikolarment għolin fir rigward il-sistnejn kif ukoll il-vis li huwa rapportat mill-uffiċjali. Hemm perċentwali ferm għolin mill istarriġ li juru li dawn l-uffiċjali ossu li hemm rati olin ta' żball fl-applikazzjoni ta' dawn il leġizlazzjonijiet U għalhekk dan għandu effett kbir fuq id-drittijiet tal-persuna. Sfid oħra l protezzjoni tad-data huwa l-disponibilità limitata tal-interpretazzjoni professjonali fil-ħin. Staqsejna l-uffiċjali jek jorb niserħux jafdawx il-persuni terzi jekk ikun hemm problemi ta' komunikazzjoni. Il-maġġoranza tal-uffiċjali fil-ħames aeroporti fejn għamilna riċerka tagħna u dan nista' naraw fi slide li jmiss, naraw il-medja hija ta' 67% fejn iserħu fuq l-interpretazzjoni minn passiġġieri oħrajn. U dan jkollu effett mhux biss fuq il-kwalità tal-interpretazzjoni, inkluż l-identifikazzjoni ta' ħtiġijiet ta' protezzjoni imma anke għad tħassib ta' protezzjoni tad data Dan huwa problematiku partikolarment fid-dawl tal-taħriġ limitat fuq il-protezzjoni tad-data li kellhom aċċess għalih l-uffiċjali tal-frontiera. 45% tal-uffiċjali li intervistajna qalu li ma kellhomx taħriġ u 41% dawk li għamilna intervista magħhom fil-punti tal-frontiera bl-art. Punti ieħor ta' tħassib huwa l kundizzjonijiet matul il-żamma temporanja tal-individwi Hija sfida f'ħafna punti ta' frontiera fejn minna riċerka tagħna fejn id-disponibilità ta' li kellu l-ilma, l-aċċess għal toilets kif ukoll postijiet fejn dak li kun jista' jistrieħ sakemm ikun hemm il-verifiki ulterjuri huma ta' tħassib. It-tielet il-vulnerabilità ta' nies fejn ikun hemm tfal li jintbatu f'postijiet fejn suppost huma tal-adulti fejn ikonna nisa li jkunu faċilitajiet fejn ikun hemm anke l-irġiel fejn laqas ikollhom il-possibilità li sakru l-bib biex jistrieħu. It-tielet, il-komunikazzjoni mad-dinja barranija, din limitata meta l-ċittadini f'pajjiżi terzi kollhom jagħtu l-mobile tagħhom u ma jkollhomx aċċess għan numri ta' telefon tagħhom. Dan ikollu effett ovvjament li jkunu jistgħu jirrikorru għall-assistenza legali jew għall-avukati tagħhom. Għanna prassi promettenti mill-aeroport ta' Manchester fejn dawk il-passiġġieri li jinżammu temporanjament jirċievu holding facility, jirċievu mobile fejn ikunu jistaw daħlu sim card tagħhom u bekk ikollhom aċċess għad-direttorju tal-mobile tagħhom u jkunu jistaw jikkuntattjaw il- dawk li jistaw jirkorru għalihom għal ġbir ta' dokumenti li jkollhom bżonn. Fl-aħħar, segwitu li l-organizzazzjoni tagħna b'kooperazzjoni mal-imsieħba tagħna qed tikkonsidra. L-ewwel ma' Frontex fejn qed nikkonsidraw li konna kooperazzjoni magħhom fir-rigward il-manwal għatfall, il-handbook għatfall li stabilixxew. Kooperazzjoni tagħna ma' aġenziji oħrajn anki tal-ġustizja u l-affarijiet interni bħal l-Interpol, l-Europol u s-Sepol fejn nixtiequ ninvolvuhom f'segwitu prattiku u nikkonsidraw li ma rakkomandazzjonijiet ser namlu li jistgħu jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom ser inkomplu niprovdu input għal valutazzjonijiet ta' Schengen u ser nibdow mis-sena d-dieħla proġett importanti fuq id-data biometrika fejn ħanatu ħarsa lejn id-drittijiet fondamentali marbuta mal-identifikazzjoni biometrika li qed tiżdied kull ma jmur fil-punti tal-kontrolli tal-frontiera. President dan kollu li kelli x'naqsam magħkom, forsi konklużjoni minn naħa tiegħi issa nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal konklużjonijiet komprensivi tal-konferenza li ġew stabiliti u li nittama li jistgħu jitqasmu iktar tard hawnhekk fil-kumitat tagħkom. Dan jorbot fost oħrajn mal-kwistjoni tal-kontrolli fil-frontiera u ħtieġa għall approċċ bbażat fuq drittijiet fundamentali għas sorveljanza tal-frontieri inkluż il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Dawn ġew bbażati fil-konferenza tagħna fejn kellna 300 uffiċjal ta' spezzjoni, esperti governamentali, organizzazzjonijiet mhux governattivi u governattivi u nisbirkom l-attenzjoni għal dawn il-konklużjonijiet. Grazzi. Interesting um, reports. Can I um... Forsi kull ma fadlinna il-Kommissjoni forsi jixtiqu jagħmlu xin interventi osra il-Kommissjoni forsi le mhux bil-fors. Le, tajjeb. Frontex forsi. Grazie ħafna. Jena kulla Donata, jena Fundamental Rights Officer tal-Frontex, grazzi l-Aġenzija ta' din ir-riċerka li jikkomplementaw il-taqsira tas sena l-oħra fil-dat dwar frontieri fil-bahar, dwar il-kooperazzjoni dwar frontieri esterni. Studjajna dan il-rapport u provajna ninkludu għal partijiet li huma applikabbli għal mandat u l-operat tagħna u ċertament nixtiequ nagħmlu dan bil-frontieri tal-artu fl-aeroporti wkoll wara li nippubblikaw dan. Hemm ċertu tħassib li hemm ċertu uffiċjali fil-frontiera li mhux se jattwaw ċertu referral għal persuni li huma vulnerabbli iżda naħseb illi aħna wkoll ser neħdu nota dwar dan il, din il-kwistjoni għal indikaturi ċari fil-protezzjoni internazzjonali vulnerabilitajiet rridu ninkoraġixxu iktar produttività biex jiġib fis dawn il-mekkaniżmu ta' referenza għanna diversi diskussjonijiet ma l-EASO u l-uffiċċju ta'kom u l-uffiċċju għal refugjati biex ikun hemm model ta' taħriġ fuq il-liġi tar-refuġjati li nisperaw li din tintem sas sena l-oħra li tkun disponibbli għal daw kollha illi ser jiltaqa' ma' dawn il-persuni fil-frontieri tagħhom anka il-frontieri, il-gwardjani fil-frontieri, U koll l-idea li jitqassam dan il-handbook dwar it-tfal, identifikaw dawn it-tfal, aħna qegħdin fil-proċess illi ninkludu l-aeroporti illi din ukoll titqassam fil-frontieri tal-artu fil-baħar. Spiċċajna operazzjoni konġunta fuq dan il-handbook dwar l-identifikazzjoni ta' tfal li huma friskju f'diversi aeroporti fl-Europa dina kienet operazzjoni konġunta speċjali għax kienet kombinazzjoni tal-esperti u l-uffiċjali tal-frontieri jaħdmu fl-imkien. Kien hemm suċċess kbir u kollha tkellmu dwar partenarjat komplut u nħossu li dan huwa modell modell għal kooperazzjoni fuq kwistjonijiet dwar drittijiet fundamentali. Hemm diversi kwistjonijiet fuq taħriġ anka fuq il-punti il li semmejtu fostom il-bżonn illi tiżdiet l effikaċa permezz ta' taħriġ taħriġ fi Frontex mhux biss fuq tfal jew fuq drittijiet fundamentali jew fuq drittijiet ta' refuġjati iżda it-taħriġ għandu jinkludi wkoll profil għal gwardjani tal-frontieri. U tistgħu tkunu ċerti li aħna ħan l konsiderazzjoni rekomendazzjonijiet tagħkom u ħan nipprovaw nimplementawha bil-appoġġ tagħkom. Grazzi ħafna dawn l-istudji huma studji li involvu ħafna xogħol, xogħol ta' sorveljanza fl-aeroporti u fil-porti, fil għax nafe li ċertu nies li forsi twaqfu fl-aeroporti eh, u ġew imċaħda mid-drittijiet tagħhom jkunu jafu illi dawn huma l-iktar każijiet komplessi bekk biex toħloq żewġ rapporti, rapporti ta' żewġ aeroporti għal tnejn u intom għamiltu ħamsa din hija biċċa xogħol u nafu dan għax ħadd għadu ma għamilek nixtieq nifraħ tal-li għamiltu dan, it-tieni għandna numru ta' membri li jixtiequ jistaqsu u nixtieq nibda billi nistaqsi dwar din il-kwistjoni ta' dinjità tal-bniedem u d-deprivazzjoni ta' drittijiet intom tkellimtu dwar il-konvenzjoni u l-karta ta' drittijiet, tkellimtu wkoll dwar x'jiġri fl-ajruport jekk wieħed ikollu diffikultà membri hawnhekk forsi setaw raw dawn il-każijiet. etnajt ngħid dan minn min aspett strutturali. Xtaqt insaqsi jekk intom ittrattajtux is-sitwazzjoni fej jaf ikun hemm ċertu rimedji rimedji fil-qafas Ewropew. Iżda mhux il-każ li fuq livell nazzjonali ħafna liġijiet kontra d diskriminazzjonijiet li għandhom jipproteġu lil ċittadin jista' jkun hemm xi esklużjonijiet fil-frontieri, jiġifieri ħafna mill-liġijiet kontra d diskriminazzjoni jsiru forsi daqsxejn iktar diskriminatorji f'sede ta' frontiera <coughs> per esempio, ċertu aspetti ma jġuġ applikati minn stat membri ġo frontiera għaliex fil-fatt dik hija żona fejn wieħed jista' jagħmel nagħmel li jrid, ma nixtieqx ngħidha daqsxejn goffa. Intom ħaristu lejn dan u raġuni dwar il-għala jien nagħmel hekk għaliex meta wieħed jitwaqqaf u jkun hemm tfittxija fuq il-persuna hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Jiena rajt dawn ir-rapporti u meta waqt li qed titkellmu dwar il-konvenzjoni u l-karta ir-realtà li wieħed jitwaqqaf fl-ajruport u jissir tfittxija tal-persuna ċertu diffikultajiet din hija sitwazzjoni skomda diffiċli il-mistoqsija tiegħi hi jekk intom investigajtu x'isir fuq dispożizzjonijiet nazzjonali. Per eżempju fil-Polonja kien hemm każ fejn raġel ġi mitlub ineħħi it-turban tiegħu mill-istess fizzjal għalulu baqaw jajdulu biex ineħħi t turban biex jumiljawh. U il-kas tressa il-qorti u intilef Jina qed nistaqsi dawn ir-rapporti, rapporti eċċellenti, iżda naħseb li fil-liġi nazzjonali il-seta ta' umiljazzjoni lil passiġġiera hija xi ħaġa li tista' ssir mingħajr wis rekors. Din hija xi ħaġa li tħassibni u nistaqsi jekk għandkomx opinjoni dwar dan il għaliex fil-liġi nazzjonali din hija sitwazzjoni diffiċli meta qed tinżamm taħt arrest ċertu diskriminazzjoni. Ovvjament kien hemm eh, punti oħra li indirizzajtu fosthom it-tfal il-mistoqsija hija mistoqsija ta' Timothy Kirkov. Interessantement illi anka mill-punt li inti tkellimt dwaru huwa punt importanti jiena wkoll se nittrattah minn perspettiva differenti għax ix-xogħol tal- personal fil-frontiera huwa xogħol diffiċli u li interessani huwa li għandu jkun hemm ċertu kodiċi ta' kondotta kien hemm l-ajruport ta' Manchester li kien parti mill-istudju mhuwiex l-ajruport prinċipali fir-Renju Unit. Meta mqabbel ma' pajjiżi oħra li provdow l-ajruporti prinċipali tagħhom u ajruport illi jilqa' ħafna nies fl-Ewropa kif qal kol hemm ċertu diskrepanza fl-istrutturi legali u li nixtieq ngħid huwa li fir-rapport jintqal li il-personal fil-frontieri jistgħu ma jkunux kooperanti, jistgħu jkunu ostili verbalment. Iżda meta nidħlu f'ċertu soġġettività hija kwistjoni ta' opinjoni. Jiena naf diversi każijiet fejn nies persuni argumentaw permezz ta' proċess legali illi dawġew ġew it-trattati b'mod mhux xieraq mill-personal fil-frontiera u meta tanalizza il-punt, frankament, setat kien problema ta' interpretazzjoni jew kienu n-nies u manfusa li qed jużaw allegazzjoni ta' ostilità jew nuqqas ta' ħbiberija biex ikunu jistaw jiksbu vantaġġi legali iżda il-proċess legali ma jistax jina ta' bidu sakemm in-nies jiġu aċċettati fil-ġurisdizzjoni legali tal-pajis, meta inti jieġġu pajis u ma jaċċettawx ġu dak il-pajis bħala immigrant regolari jew bħala persuna tfittex l-azil, inti għandek ċertu problemi. Għax, ma mebda kopertura legali għalik. Jina kont nargumenta b'mod ieħor għax dan huwa neċessarju għax memx kwistjoni ta' ammissjoni ta' ammissjoni ta' dak il-persuna ġu dak il-pajis, naħseb li għawek għawnu għasta ta' ċarezza. Naqbel ma' rapport, naqbel ma' xoll li sar, jiena wkoll inħoss illi parti minnu huwa mhux realistiku, hemm ċertu referenza għal livelli ta' rispett illi sfortunatament huwa diffiċli li jiġu garantiti nispera li l-standards tal-Renju Unit huma għoljin naf illi il-kodiċ ta' kondotta jinġibu fis seħħ fit-trattament tal-persuni fossom it-trattament tat-tfal li għandhom iġu trattati mod differenti. L-standards mhumiex tajbin biżejjed kuljum iridu jissaħħew iżda il-kompetenzi ta' dan ir-rapport, l-effetti legali ta' dan ir-rapport huma forsi f'dan l istati huma pjuttost inċerti. Grazzi. Ovvjament, ma nishtiqx ngħid li l-ajruporti u fl-porti għandu jkun hemm ambjent sega legali sigur għax huma differenti mill-ambjenti oħra għandu jkun hemm ambjent legali sigur ukoll dan huwa importanti iżda l-mistoqsija l-oħra illi kwotajt hija il-kwistjoni ta' konsistenza bejn il-porti u l-ajruporti dak li ġara fil-Polonja mhux qed nipponta subajja lejn il-Polonja jista' jkun differenti f'dak li seta ġara fil-Ġermanja fl-istess ħin. Hemm ċertu aspetti ta' konsistenza bejn porti e aeroporti f'pajjiżi differenti u nissuġġerixxi mill-esperjenza li għandi jien illi hemm diversi prattiċi differenti f'pajjiżi differenti u din hija kwistjoni oħra li wieħed għandu jitratta. Issa l-mistoqsija l-oħra hija minn per jisibu. Grazzi. Forsi permetti li komment dwar ir-riżultati tal-konferenza ta' drittijiet fundamentali fejn aħna napprezzaw l-approċ tiegħek fil-ġlida kontra it-traffikar, kontrabandu. Meta nitkellmu dwar kontrolli fil-frontieri u l-sfidi illi intom qed irrapportaw Il-mistoqsija tiegħi i għaliex meta nitkellmu dwar problemi ta' nuqqas ta' kmamar xirqa ta' interpretazzjoni il il-persuna mhux ikkwalifikata li forsi eh, tiħossib it-tfal, għaliex għandu jkun hekk. Forsi l-awtoritajiet kompetenti mhumiex konxi li hemm xogħol jrid isir, hemm nuqqas ta' disponibilità ta' fondi, ta' fondi, għal taħriġ tal-personal u l-mistoqsija li jmiss jekk hemmx fl-aħħar mill-aħħar disponibilità mill-autoritajiet kompetenti biex jagħmlu bidla, bidla f'aspetti organizzattivi, aspetti finanzjarji biex ukoll jiffaċċaw dawn l-sfidi kollha. Issa, Juan Fernando. Grazzi ċer, mistoqsija tiegħi hija mistoqsija ta' segwitu ta' dak li qalu l-kollegi tiegħi għax ovvjament napprezzaw il-koll ir ta' tal-Aġenzija tad Drittijiet Fundamentali ta' bnidem meta tanalizza u tipprovdi ħarsa globali dwar dak li qed jiġri fil-frontieri kollha kemm huma drittijiet fondamentali li huma qed jiġu perikolati. Iżda ovvjament aħna nafu illi għanna problema ta' komunikazzjoni, hija ovvja illi dawk il-miljuni ta' ċittadini Ewropej li qed jivvjaġġaw minn frontiera l-oħra fiħdan l-Ewropa u eh, bekk jaddu minn għabbażi regolari jew aħna bħala MPs ta' kuljum naddu minn dawn l-esperjenzi ta' kontrolli fil-frontieri illi jistaw ukoll jipperikolaw il-konċett ta' drittijiet tal-bnidem. Aħna għanna ċertu taħriġ formazzjoni legali nafu xinu l-isfond ta' dan kollu iżda Miljuni ta' persuni madwarna ma jafux, ma jafux ej, ma jafux xinu l-standard legali li jiġġustifika tali trattament ġo aeroport, ma jafux jekk hemmx xi profil diskriminatorju jew xi arranġament diskriminatorju li jiġu kontrollati ċertu individwi u mhux oħrajn ma jafux kif għandhom jirreaġixxu jekk għandhomx xi remedju hemm problema ta' komunikazzjoni. Il-mistoqsija tiegħi x'jista' jsir skont il-valutazzjoni tiegħek biex intajbu din is-sitwazzjoni biex ikun hemm ċertu forma tal-pubbliku l informawħ dwar dawn id-drittijiet fondamentali li huwa importanti li għandu rwol hawnhekk. Kif nistgħu aħna bħala persuni li nfasslu liġijiet namlu aħjar biex inkunu nistaw inħadnu standard legali, standard illi jaċċerta illi liġijiet nazzjonali internazzjonali konformaw mal-standards Ewropej u jkollhom il-bżonn obbligatorju li jaqblu mal-aspett legali kif nistgħu naċċertaw illi dawk il-persuni li huma veluti fl-implementazzjoni operattiva tal-iskema operattiva ikunu konxi b'mod sħiħ dwar eh, perikolar ta' drittijiet fondamentali tal-bniedem għax il-perċezzjoni tagħna iżda il-perċezzjoni tagħna hija illi ħafna aġenziji ta' sigurtà privata li huma kommissjonati biex jagħmlu dak ix-xogħol ma jafu xejn. Kull ma jagħmlu jsegu l-ordnijiet tagħhom u kull darba inti tipprova jew titkellem dwar aspett legali fil-ħarsin tad-dinjità tal-bniedem li wara kollox hija kwistjoni li hija parti mill-Karta fondamentali tal-drittijiet tal-bniedem jgħidulna illi aħna ma nafux x'inti tgħid inti ħad tagħmel eżattament kif ngħidulek aħna kif jagħmel kulħadd. Tittobdi. Toqotaw ma tmiss il-bagalja ser tgħaddi minn din il- is serġ ta' jisserġewk kif nistgħu aħna namlu differenza f'dan skont dawn l-istudji u l-analiżi kollha illi aħna napprezzaw b'mod Thank you, Juan. I think you're uh, relating your experience at JFK. Grazie Juan, forse qed titkellem dwar l-esperjenza tiegħek fi JFK, naħseb mġejt l-ura minn JFK kont t dwar l-esperjenza tiegħek. Signor Revodale Bonifaj. Grazzi President, nirringrazzjakom għal dawn iż-żewġ rapporti, rapporti informattivi u li jagħtu ċertu informazzjoni kien interessanti naraw kif se jkun hemm ċertu konformità fil-kontroll li naraw li hemm ċertu problemi ta' diskriminazzjoni anka tfal, ir-rakkomandazzjoni huma importanti u għandhom ukoll jinġiebu fis-seħ. Kif jistaw l-istati membri u l-Kummissjoni kif se jingħataw dawn din din il-konsulenza? Forsi l-Aġenzija tixtieq tagħmel follow-up li jkun hemm implementazzjoni speċjalment integrazzjoni ta' drittijiet fondamentali ta' Schengen u kif nistaw aħna bħala membri tal-Parlament namlu użu mill-istudju kom biex nimplementawhom fl-abbozz tiegħek. Grazzi ħafna. Hmm, Spont li xtaqt nieħu li eh, anka qed regolament kopri kwistjoni ta' profili. Sinjura Swindburn issa. Sinjura Swindberg? Grazzi ħafna. Grazie għal prezentazzjoni interessanti ħafna. Iva tiffaċċa diversi sfidi. U xtaqt inkun naf. Illi fil-daw tal-fat li ħana pozitivi ħafna fuq l-użu ta' VIS 2 Eurodac u skambju ta' informazzjoni ħana u wkoll fuq il-mod kif Frontex tagħmel xogħla u l-applikazzjoni stretta tal regolament Dublin Għandem mistoqsija pera fid-dawl, hemm eh, studji fuq kif regolament ta' Dublin qed jiġi segwit fit-sat membri differenti. Kif kif? Grazzi. Hmm, naħseb daqshekk għal daqsan nista' ngħaddi l-mikrofon jilek sabiex twieġeb. Grazzi għal darbohra l-rapport interessanti. Um, Chairman, starting... President, fuq mistoqsija tijak fuq uh, ċaħda uh, mill-liberta, partikolarment fuq uh, ponti fil-frontiera u kif dawn jorbtu mal-ġin nazzjonali ma minnix riċerka partikolari fuq dan imma il-kodiċi Schengen, il jo parti mill-Liġi Ewropea, parti mill-Aki Schengen, tapplika għal dawn punti tal-frontiera u jgħidu li uh, min jivvjaġġar li diġi rispetta b-dinjità. Din hija ħaġa li tmur li lin kull dubju. Iffakkajna fuq fil-ċerka tagħna u li meta persuni nżammu meta ġew mitħuda mill-libertà tagħhom għalmenu kienu informati illi dan qed jiġri u għalfejn. U anka li qed jiġu offruti aċċess għal għajnuna legali u l-informazzjoni ġiet provduta. Hawnhekk sibna illi mhux fil kazit kollha l-informazzjoni saret kif suppost. Mistaqsija kopruta mill-interventi għu kol fuq ethnic profiling li għamilna kien illi fil-starriċ illi ressaqna lil gwardjani fuq l frontiera u kien hemm 400 minnhom li rieġbu li uh, jappreżenta kampjun tajjeb u li sibuħan nes ma rapportana u interessanti wkoll tanalizzaw kemm xejn il-tweġibiet jom il-profiling kif isir. Rajna illi b'mod ġenerali ma sibniex diskriminazzjoni vizavi profiling, pero rajna trattament possibilment diskriminatorju osservat u passiġġieri illi ġew eh, intervistati qalu li ġieli sabu diskriminazzjoni. Fuq etnik profiling rifej għaxra ġaħriġna dan il-ktejjeb dwar profiling etniku kif nistaw nevitawh li darboħra kien qed jindirizza min jaħdem fil-qasam huwa dokument li nittama li jista' jittieħed in konsiderazzjoni u eh, rikmandajna wkoll il-kollegi fil-Aġenzija Frontex sabiex jużaw kemm jistgħu dan id-dokument u anka jużaw fit-taħriġ tagħhom. Dwar l-aeroport ta' Manchester. l net għadna li l-ewen namlu l-ċerka tagħna fl-ikbar aeroport. Aeroport fil-Unit Heathrow ma ma tawniex aċċess. Kienet l-intenzjoni tagħna però oriġinarjament. Fil-Unit appuntu dak li huwa applikabbli f'Heathrow applikabbli f'Manchester ukoll li huwa report kbir mhux ħażin ukoll. Brabta mal-kommenti li saru fuq sommarju ta' report fuq frontieri fuq l-arts għadna li ħafna mill-verifikari sir brispet għagġir ħażin sar fil-punti ta' frontieri kollha għal kemm ivarja minn punta liħor ħafna minnhom ma kellhomx iċċaqsmu mantenzjoni d-żiena ta' min jaħdem fuq frontiera ma' kwistjonijiet ta' problemi ta' lingwa li sibna kienu kol illi kellna eżempji pożittivi ta' ġir ta' gwardjani fuq frontiera li jmur li lin il-mandat tagħhom. Il-kollega tiegħi fi minn Ċina, per eżempju, ħanota tal-fatt li ħut mill-gwardjani fuq frontiera hawnhekk minn butom xaw l-ilma għal dawk il kienu qed jinżammu f'ċirkostanzi diffiċli. Għal daqs sant m'hemm xejn in partikolari viżavi attitudni negattiva li għandu jiġri u li jkun hemm komunikazzjoni ta' rispett għal persuni li huma situazzjoni vulnerabbli. Onorevoli Sipil States għalfejn m'hemmx iktar għarfien ta' drittijiet li għandhom il-persuni u għalfejn hemm iktar għarfin u rida forsi wkoll u hemm xrida illi intejbu sitwazzjoni sabiex nkunu konformi ma' l-standards miktuba pereżempju fil-kodiċi Schengen. Id-dispożizzjonijiet għal daqstant huma ċari. Għanna ħadnu nota tal-fatt u xtaqna me referenza għall-annesku kustin tal-Gwardjani fil-Frontiera u għal-fatt illi Per eżempju, meta nistaqsu tix interessat jew tixtieq tirċivi iktar taħriġ indika fejn tixtieq tirċivi dan. Mistoqsijiet 38, hawnhekk irċevejna eh, feedback pozittiv, fis sens li eh, minn għada fiżettur qalu ma tantx fuq drittijiet tal bniedem jew ħarsun ta' dejta, iva nixtieq nirċievi taħriġ f'dan il-qasam. Kemm eh, awtoritajiet lesti jinvestu ftari tradizjonali ma nafx nittama li dan ikun il-kas jek kwistjoni l-kol għandhom tiddiskutu mal kollegi minn Sepol l-Istitut ta' Taħriġ tal-Pulizija ma' EJAZO u anka ma' Frontex għaliex nasib ħafna minn dawn l-aspetti għandhom xjaqsmu ma' taħriġ u għarfin. Anka minn naħata minn jaħdem fuq il-frontiera u mhux biss minn persuni vulnerabli imma u ukoll fuq sensittivitajiet marbuta ma' kif wieħed jaġixxi ma' persuni li huma ma eh, inkwetati wkoll. Fuq minsaqsija ta' Sura Aguilar li rajna kien li għandek raġun. Il-livell baxa dritti, tarfin ta' drittijiet, speċjalment persuni jinsabu Situazzjoni vulnerabli hija kwistjoni li ħarġet mir rapporti kollha mill-2008 jalaw. Kenna studju dak iż-żmien ta' diskriminazzjoni kontra minoranzi fl-Unjoni Ewropea fej ġara jina livelli għolla ta' arfin. L-Aġenzija Ewropea għadżu ta' fundamentali qed pubblika dejjem iktar eh, kodba għal min jaħdem fil-qasam u dawn huma l-iktar prodotti li mmexxu għal kemm mhux qed inbijawhom huma hemm qawwi għal taħriġ kemm kif nitkellmu fuq avukati eh, qed iddefendu persuni vulnerabbli jew awtoritajt ukoll. Mhux biss profiling etniku imma wkoll anka brabta ma' diversi aspetti ta' liġi marbuta ma' refuġata, ma' refuġati, ħasin ta' data, Jider li appuntu dawn il-kodba qed eh, iwieġbu għal talba. Li tajna kienu kol illi hemm mhux ħażin prassi promettenti tista' sejħilom anka eżerċizzaw għal prassi li qed tawu ukoll li hemm nuqqas tarfin tista' stati membri oħrajn tal-eżistenza ta' dawn. U dik kwestjoni ta' uniformità jinqas ta' diversi aeroporti. Wieħed jittama illi ħaġa faċli nistgħu nagħmlu nilżguraw u l-Aġenzija nħolqot appuntu għal din ir-raġuni partikolari. Ġifieri nifirxu dan eh, dawn it-tip ta' eżerċizzju f'sistemi membri kollha. Pereżempju, reati ta' mi beda li għamilna hawnhekk kien waqqafna grupp ta' ħidma l-istati membri fejn għandna diskussjonijiet u disseminazzjoni ta' eżerċizzi li jaħdmu tajjeb diġà f'ċertu pajjiżi. Għandu issa kustjoni li tqajmet mill univerli Devon li għandha x'aqsam ma l-evalwazzjoni Schengen. Dan huwa proċess fejn l-Unjoni Ewropea għadġitit fundamentali hija mitluba ta' kontribuzzjoni li hija żvilupp pożittiv fil-Kumitat tal-Vazzjoni Schengen ukoll talbu evalwazzjoni tagħna kemm f'termini ġenerali dwar l-istruttura tal-evalwazzjoni Schengen, kif wieħed jista' jkejjel konformità ma' drittijiet fundamentali u anke assistenza konkreta fl-evalwazzjoni ta' numru ta' stati membri li dik is-sena huma suġġetti għall evalwazzjoni Schengen. Fuq l-aħħar mistoqsija fuq regolament Dublin, m'hemmx wiss nista' ngħid dan l-istadju Dan ir-riċerka ma daħlitx dal-qasam u ma nixtieqx ngħid affarijiet illi eh, ma nistax nappoġġa minn evidenza u studju minn ħati għaj. Tajb wis, nasebbek nistaw nalqu dibattitu, i permetti li dak li fil-bidu. Nirringrazzja lilek u l-tim kollu tal-Aġenzija Drittijiet Fundamentali. għal il-bicċa xogħol kompless għaliex ħaġa padin ma saritx qabel hija kwistjoni komplessa u mhux ċara fil-fatt profiling u dinjità hija ħaġa mhux tanċara mit-termini legali wa daqstant hija diffiċli li taħdem fil-qasam, ma importanti għal dan komitat li nindirizzaw da kwistjonijiet u kif rajna mill-kollegi hija ħaġa importanti ħafna li nindirizzaw għad il-kwistjoni. U hemm aspetti importanti wkoll neħdu gossa li poġġejna dan fuq l-agenda u naf li rapport kopra affarijiet importanti li tajjeb inkomplu naħdmu dwaru. Minix konvint fuq dak li qed jiġri f'termini ta' regoli Schengen u regoli oħra u mhux ikopru l-ħarsin ta' ċittadini tagħna fil-portijiet u aeroporti. Dan ma jfissirx illi se nradbu nradbu l-pożizzjoni tagħna fuq sigur ta' f'aeroporti portijiet. Però ħtieġa l dinità umana u ħarsin ta' dawk l-aktar huma vulnerabli mhux ċara għandix biżet konsistenza u m'għandix għandix regoli biżet fl-Unjoni Ewropea li rajt fil-rapport ma tantx jimlini bil-fiduċa. Hija ħaġa li bżonn nkunu informati fuq dan il-komitat. Sigurtajja kwistjoni waħda ma mhux aspejjeż ta' regoli u konsistenzi f'ajruporti u portijiet. Nistati ħafna eżempju ma minix se noqgħod nidħol f'tant dettal. E, kif tista' tara anka u minn informataj fuq daw l-aspetti tal-Kumitat. Inkomplu issa għal punt li miss għanna votazzjoni fil-kwarta, per tant semmixin ma' brata maġna li possibilment nistaw nieħdu dan il-vot kemm xejn aktar kmini u qabel il-ħin tal-kwarta jekk koordinaturi u ħaddiema jistgħu jindikaw jistaw xieġu ktar kmini? Mela nżommu mal-ħin stabilit. Ma tantx rajt li kontu wiskonvinti, ma tantx kontu ħerqana mela namluha fil-ħin allokat oriġinarjament fil-kwarta f'nofsinhar u 15 minuta. Naddu issa l-punt li jmiss prezentazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea fuq is-sitt rapport bianwali tal-ħidma taż-żona Schengen Fis-27 ta' Novembru l-Komissjoni adottat dan ir-rapport, ir-rapport eh, ġi diskuss fil-Kumitat Lib fl-Ulju. Nagħti l-kelma l-Komissjoni sabiex tippreżenta il-rapport. Is-Sur Nielsen, grazie President. Grazzi ta' din l-opportunità illi nagħti prezentazzjoni qasira ta' dan ir-rapport illi kifat ġiri adottat mill-Komissjoni ġemali li għaddiet Dan u li nreferu għalih bħala ħelċek regolari tal-ħidma ta' zona Schengen. Provajna namlu valwazzjoni bazata fuq il-fatti, natu stampa ċara ta' kif taħdem Schengen, u nipruvaw bazi għal dibattitu fuq il kwistjoni fuq il-ħidma ta' zona Schengen. Kif eh, tistaw taraw, il rapporti kopri l-aspetti kollha tal-Aki Schengen, speċjalment dawk marbuta mal-ġestjoni tal-frontieri esterni u proibizzjoni ta' fronti, ta' kontrol fuq frontier interni. U uh, eh, il-sodju kopri l-ewel ta' mejs l-ewel ta' ottubru u eh, l-kontenut ħareċ minn eh, studju f'dal żmien. Sabiex nżan fil-qosar, meta nħarsu lejn situazzjoni fil-frontieri esterni tagħna. Żgur mhux sorpriża li kwistjoni prinċipali l-infross rekord li qed naraw fil-frontieri tal-bahar fil-nofsinar, fil-Italja, fil-Greċja. Meta nħarsu lejn il-frontieri fuq l-art fil-vant, l-affarijiet huma kalmi. Il-kriżi fl-Ukrajina ma għajmitx pressjonijiet partikolari fuq il-stati membri fil-vant tal-Unjoni ma diħħaġa ħaġa li tista' tinbidel dal-waqt. L-aħħar kwestjoni għandha x'taqsam ma' frontieri esterni, jinvolvi dibattitu li kena xarri liħor fuq kif verifikar fuq il-frontieri sta jeleb l-sfida tal-ġelita barranin, ġifiri ċittadini Ewropej li eh, imorru s-Sirja, imorru jġildu emmek, jġilura radikalizzati, u eh, verifikar frontiera mux soluzzjoni ma u element wieħed li tajb nifukaw fuqu u diskutejna dan ma l-istati membri fuq kif ninterpretaw il-kodiċi fu l-frontira u kif naplikaw fil-prattika l-verifika iktar effettiv u nasib imxina il-qoddim sabiex nsibu konsens fuq dan u dan juri il-regoli Schengen dan il-rigward u ma tajbin u ma flessibli bizzet sabiex nippermettu eh, indirizzar serju tal-kwistjoni. Imbagħad dwar il-frontier interni u l-situazzjoni fih dan iż-żona Schengen jiddispeċina nirrapportaw li jatanna ċertu nuqqas ta' progressa biex nippruvaw nidentifikaw situazzjoni fuq eh, moviment sekundarju, ġifiri persuni li m'għandhomx dritt li joqgħod hawnhekk imma tixaqalhom minn stat membru għal ieħor tinhi xi ħaġa li bdejna flimkien ma' Frontex ġa xi sentejn ilu sabiex insibu għad-valwazzjoni bażata fuq fatti fuq xed jiġri realment fih dan iż-żona Schengen fuq kemm qed nitkellmu fuq kemm qed nitkellmu nies hawnhekk, però ħafna stati membri ma provdewx informazzjoni li l Frontex sabiex ikonna stampa ċara tas-sitwazzjoni. Passoltu kena tlet kazit ta' stati membri illi introduċew mill-ġdid kontrolli fil-frontieri interni għal żmien temporanju ta' xi ġimgħa. Bħal fil-passat, mill-Kommissjoni ma rajniex raġuni għal għandna noqogħdu nidubitaw dawn il- razzjonijiet eh, għal dak xaqsam ir-raġunijiet warahom ma narawx però soddisfaċenti rapportar lura mill-Istati membri wara l-introduzzjoni mill-ġdid eh, vizavi proporzjonalità, effettività, l-effetti fuq moviment ħieles, eccetera eh, anka skont il-kriteri fil-kodiċi li għanna li kollidu jisemmu meta pajizi rapportaw lura fuq l-azzjonijiet tagħhom. Fuq l-evalwazzjoni Schengen ma betu ieħor bħal il-mekkanizmu li kena fil-passat wasal fit-tmiemu u daħal fisse issa l-mekkanizmu ġdid. Imxejna l-qoddim fit-tħejjija tal-applikazzjoni sħiħa tal-mekanizmu ġdid fil-2015, bl-attuazzjoni tal-dokumenti kollha ta' tħejja, u fl-2015 pala parti mill-skeda regolari sinkun qed nevalwaw il-Belġu, l-Olanda, l-Awstrija, l-Ġermanja u l-Liechtenstein. Għall-oqsma kollha tal-laki Schengen u koll se jisiru numru ta' zjarat mhux imħabra minn qabel fuq il-frontieri esterni u interni u eh, dan se jisir fost il membri kollha ta' zona Schengen. Jiddipeċina najdu koll il-Kunsill għadu ma' ħax deċiżjoni fuq it-neħija ta' frontieri interni ma' Rumanija u Bulgarija, imma nittamaw illi dan eh, jiġi indirizza dal-waqt. Termin ta' konklużjonijiet ipprovajna f'dan ir-rapport inqajmu fl-aħħar tliet kwistjonijiet li hemm bżonn jiġu diskussi u li wkoll nixtiequ inputs mill-Parlament u Kunsil dwarhom. L-ewwel net dwar kemm aħna lesti fuq il-frontieri fil-vant jekk il-sitwazzjoni tinbidel fil-ġejjieni, aħniex lesti stati membri ħadux miżuri sabiex ikollhom kapaċità illi jindirizzaw sitwazzjoni problematika u t-tieni kwistjoni marbuta mal-kwistjoni ta' flussi migratorji u il-mistoqsija hemm xi ħaġa fil-governanza Schengen li tista' ittejjeb jew għandha tinbidel li għandha għanda għandha imbidel fil-fatt tanka fid-dawl ta' influssi migratorji. U minn għamil l-inwiġbu l-mistoqsija ta' nastess, il-kwistjoni jiex eh, marbuta ma' smoħrajn fej jridu namlu aktar xogħol pal azil u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. L-aħħar kwistjoni iktar ta' natura prattika aħna ħirqana nirċivu informazzjoni mill-istati membri fuq l-użu tal-vis fil-prattika u xinu ma l-esperienzi tagħhom sa' issa. Nieqaf hawnhekk President, però lest inwieġeb kull mistoqsija mill-membri. Grazzi. Thank you very much, Mr. Nielsen. Grazzi ħafna, Sur Nielsen. Kellek prezentazzjoni qasira ma kellek ħafna sugu. Għax tkellem fuq ħafna affarijiet, anke fuq feedback, anke fuq il-vis, l-sis u l-frontieri tal-vant, eccetera. Ma tantx hawn membri preżenti b'xorta ħażina ma kien hemm ħafna kwistjonijiet importanti u qasam tas-sew wiesa. Nieħdu l-ewwel wieħed mill-esperti f'dan il-qasam nibdew bis-Sur Coelho. Carlos, tixtieq tibda? Iva President, grazzi. Grazzi ferm lill-Kummissjoni Ewropea ta' dik il-preżentazzjoni rapport verament mimli daq zbajda, tkellem fuq ħafna affarijiet u rapport verament infassal tajjeb. Nibda billi nisħaq fuq żewġ punti l-ewwel net. Iċ-ċifri li inkludiet il-Kummissjoni fuq iż-żida fl-immigrazzjoni dawn jinkludu ċifri fil-kas ta' nies li tilfu ħajjithom meta provaw jaqsmu l-Baħar Mediterran sfortunatament. Għanna influss dejjem jizdid ta' migranti fil-Bahar Mediterran mill-lejn il-Greċja u lejn l-Italja. Sfortunatament, u anki zidat ta' min ifittex l-azil para riżultat ta' dan. U għalek nishtiqu narawx qed isir fuq l-azzjoni tal-programmi u azzjonijiet ta' kontra l-ġellida barranin, per eżempju, il-Kummissjoni x'taħseb l-Aġenziji u l-Istati membri li għanna eh, l leġislazzjoni li għandhom bizzejed biex ikun indirizzaw dan il-punt, u għalhekk nitlob il-Kommissjoni biex ma żżidx affarijiet żejda. Meta nqisu l kontest li qed naħdmu fih, il-partiti populisti li qed jgħidu li l-regoli li jinbidlu minnu fih, dan irridu nżommu f'moħħna ma' regoli li jridu japplikaw u mar-regoli diġà qegħdin hemm regoli li għanna huma adegwati u għandhom jiġu applikati b'moċira fl-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li prezentatinna dan ir-rapport dettaljat, analiżi dettaljata li tinkludi wkoll l-introduzzjoni temporanja ta' kontrolli fil-frontiera fit-territorju Ewropew u anki żieda fil-kontrolli esterni wkoll. Dan juri li l-Unjoni Ewropea għandha raġun meta tgħid li hemm bżonn kriterji ġodda fil-qasam fil-żona Schengen anke meta nqisu l-mekkaniżmu ġdid. Forsi ma tantx kont kuntent bil-pressjoni li ressaqna fil-Parlament Ewropew imma kif żvolġu l-affarijiet rajna li kellna raġun mill-bidunet. Għalhekk nixtiequ li l-Kummissjoni taċċelera kemm jista' jkun il-proċess ta' sanzjonijiet kontra stati membri meta ma jirrispettawx il-direttiva tar ritorn Nixtieq nisħaq ukoll fuq il-fatt illi il-miżuri ta' Schengen li ħajidħlu fis-seħħ fi frar tal-2015 ikunu mirquma sew. Il-Parlament Ewropew qed jistenna bħerqa kbira u b'interess kbir ir-rapport dwar il- Zjarat għall-arrieda dawn huma wieħed minn dak il-punti fejn hemm l-iktar konflitt bejn il-Parlament u l-Kunsill li kollu ngħid. U għalhekk dawn il-żjarat għall-arrieda jistgħu jippermettu li jkun hemm titjib fil-miżuri ta' Schengen. Fir rigward il-Bulgarija u r-Romanija din xi ħaġa li tindirizza l-Kummissjoni mija kwistjoni tal-Kunsill. Fir rigward l-SIS, il-Sistema ta' Informazzjoni Schengen, il-Parlament mill-ġdid kellu raġun meta edna li dan hija biċċa għodda utli ħafna, imma kwistjonijiet ta' sigurtà li ġew identifikati ma kinux kwistjoni ta' livell Ewropew imma ta' livell nazzjonali. U għalhekk il-Kummissjoni rrekomandat li l-Istati membri għandna nfakruhom illi għandhom qattaw iktar ħin biex jagħmlu verifiki ta' sigurtà għaliex dawn għandhom isiru fuq bażi regolari u mhux ta' darba fil. U mhux jitwettqu minn sottokontratturi li jkunu fuq livell privat. Dawn għandhom jaqgħu taħt l-ambitu ta' responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali. Fuq il-visas biex nikkonkludi nfakkarkom dak li smajna dwar l-istudju fuq tal-FRA l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali. Smajna li għanna livelli għolin ta' zball mill-qasam tal-frontieri tal-uffiċjali tal-frontiera. Dan għanna nindirizzaw ukoll fil-qasam tad-data biometrika wkoll speċjalment. Smajna qabel u dan konfermat mill-prezentazzjoni ta' dolodu tal effarej illi qed isiru żbalji meta niġbru l-istatistika. U dan ġi fisser. Ifisser illi l-użu tal-politiki tagħna ħafna drabi meta tkun bbażata fuq din it-tip ta' dejta tkun inutli jew saħansitra żbaljata u dan ma tantx jagħmel għajb għal persuni li qed nippruvaw nħarsu. Irridu nżommu l-kwalità tad dejta li tinġabar mill-Istati membri. Dawn huma kommenti minn naħa tiegħi grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi Carlos, siete president issa s-sur Dalon, l-Onorevoli Dalon Bonifon. Grazzi President, dan ir-rapport juri li hemm ċertu inkompatibilità minn stati membri fuq livell ta' zona Schengen u l-drittijiet fondamentali u l-liġi komunitarja. Il-Kummissjoni qed tgħid li qed tifli d-direttiva tal-ritorn kif qed tiġi applikata mill-Istati membri, specialment fuq il-livell amministrattiv u beħsiba tiftaħ ċertu proċeduri ta' ksur kontra stati membri partikolari fi xur li ġejjin. Tista' tgħidilna li huma dawn l-istati membri li ħaj tinfetħilhom proċedura ta' ksur kontrihom, rridu nfakru li ċentri ta' detenzjoni jew tal-uħ li qed jintużaw kważi fuq livell ġeneralizzat qed isiru fuq bażi regolari, mentri suppost dawn jintużaw biss ta' darba fil. Naraw li ħafna drabin tfal taħt l-età jiġu maloqin imsakrin f'dawn iċ-ċentri bla raġuni ta' xejn u bla rispett ta' drittijiet fondamentali. Il-Kummissjoni fir-rapport qed titlob li jkun hemm soluzzjoni alternattiva l-żamma ta' dawn in-nies u anke biex ikun hemm id-drittijiet fondamentali għall-immigranti wkoll. Tista' tina prassi tajba x'tista' jiġri f'dan il-qasam anke fuq l-esperjenza li kien hemm istati Membri. Grazzi l-Onorevoli Ungarjanu. Nik Grazzi President, żewġ punti li xtaqt nqajjem l-ewwel net fuq il-paragrafu 3-6 tar-rapport fej il-Kummissjoni turi li qed iżżomm l-appoġġ sħiħ tagħha għal l-adeżjoni tal-Bulgarija u Romanija fiż-żona Schengen u għalhekk nistaqsi X'inhu t-tarifa ħari fuq din il-kwistjoni? Il-Kummissjoni tista' taġġornana it-tieni fir rigward il-paragrafu 4.3 tal-istess rapport għandha x'taqsam mal-politika tal-viża u tar-riammissjoni. Għatem ħames stati membri, il-Bulgarija, Kroazja, Ċipru, il-Polonja u il-Romanija li batu notifiki ta' situazzjonijiet ta' non reċiproċità marbuta ma' numru ta' ekkim sejħa pajizi terzi fostom l australia u l-Istati Uniti. Il-mistoqsija din. Il-Kummissjoni biħsieba tressa miżuri ulterjuri u nistaw nistennaw xi żviluppi ġodda fil-ġejjin qarib. Grazzi. Grazzi, issa nmiss lil Brigitte Sippel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Grazie, President. Kolle Neid illi nħoss il-laqqa tagħna tal-kumitat illum kienet waħda verament interessanti. Diskutejna kif nistaw niżguraw li konna iktar sigurtà. U llum smajna wkoll dwar il-kontrolli li jsiru fil-frontieri. Huwa ċar dak li rridu nagħmlu hawnhekk f'din l-awla f'dan il-qasam. L-istati membri mhux qed jiżguraw li r-regoli li hemm jiġu applikati kif suppost, speċjalment dak li għandu x'jaqsam il-verifiki għall arrieda Fir-rigward iż-żona Schengen, hemm rakkomandazzjonijiet dwar x'jista' isir iżda ma tantx hemm feedback dwar x'qed jiġri tassew fil-post, x'inhuma l-konsegwenzi tal-azzjonijiet tal-Istati membri, x'inhuma u dan jagħmilha diffiċli ferm tevalwa fejn hemm xi distakki, fejn hemm xi djufijiet, fejn hemm xi nuqqasijiet u x'jeħtieġ isir aktar. U għalhekk dan ixekkel l-applikazzjoni effettiva tal-liġijiet korrenti u jfisser li l-kontrolli fil-frontiera ma jistgħux jitwetqu kif xira. Il-kollegi semmow il-kwistjoni tal-Bulgarija u r-Romanija u l-adeżjoni tagħhom fiż-żona Schengen jider jisa xiġrajja bla tmim din, dejjem tissemma. Il-Parlament u l-Kommissjoni qablu fuq dan il-punt u jider middera illi nittamaw li xaħġa timbidel fuq livell tal-istati membri. Jien ma naħsibx li dan ħajkun il-każ, imma forsi għandek raġunijiet konkreti, kollega, għala dawn l-affarijiet ħajnbidlu fuq livell ta' istati membru. Forsi tarrafna B'din il-nota tajba nistaw nazdu l-ura li l Sur Nielsen għal twaġiba. Iva, grazzi għal kommenti, nibda bl-ħar punt. Sfortunatament ma provajx nkun ottimista fer rigward ir-Romanija u l-Bulgarija, provajt nkun neutru kemm jista' jkun, kont qed nitagħmel nkun ottimista, imma bbażat fuq l-informazzjoni li għandi mid-dera miex imdaħla fil-aġenda tal-JHA il-Kunsil tal-ġejċe il-ġimgħa d-dieħla ġifri mhux se tiġri matul din il-Presidenza, imma nittamaw biss il presidenza li jmiss fis-semestru li jmiss sigurem hemm sforzi mġedda fost l-Istati membri biex jinstab bil. Għal mistoqsijiet l-oħra, Naħseb li hemm żewġ punti li hemm bżonn nindirizza u nerġa' narrafkom speċjalment fuq id-direttiva tar-ritorn ikolli nivverifika nix fl-istadju fejn jiġi deċiż liema kontra liema stati membri ħaniftħu proċedura ta' ksur. Fir-rigward l-alternattivi għad detenzjoni nemmen li wettaqna ċertu studji fuq dan fil-passat u anke b'kooperazzjoni mal-affarej identifikajna li huma laqwa prassi u sħaqna f'liema stati membri dan kien qed iseħħ. Ħana toħarsa lej dan u naraw nistgħu snaddulkom din l-informazzjoni bħala tweġiba. Iżda naħseb li bħala mistoqsijiet dawn huma tweġibiet li nistajt waslilkom. Fuq il-reċiproċità qed inkomplu dialogi mal-pajjiżi terzi li semmejtu anke mal-ħames stati membri fejn għandna dawn in-notifiki u forsi l-aħħar punt huwa minnu illi xi kultant ma jkonnix informazzjoni reali fuq l-affarijiet li jiġru fuq il-post. Din hija sfida ovvjament meta nħarsu lejn id-daqs ta' żona Schengen u żona fejn ikun hemm frontieri Schengen diffiċli nkunu nafu fejn l-istati membri u li ma stati membri u kif l-istati membri qed japplakaw ir-regoli. Nittamaw li s-sis tkun tistatejna biex ikonna iktar tarif konkret u anke b'kooperazzjoni mal-aġenziji tagħna nista' nfaħħarhom biss għax-xogħol li jagħmlu anke Frontex u l-FRA f'dan ir-rigward. Grazzi. Okay, thank you very much and um... Grazzi. Nistgħu ntemmu dan id-dibattitu għal daqstant grazzi tal-informazzjoni. Tajb wis kollegi, il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa vot ma ser iseħħ fil-kwarta. Dan huwa l-prezz tas-suċċess tagħna stess jgħid il-President. Jiena lija nista' nibdew bil-votazzjoni issa jekk tridu, iżda dan jeskludi lil ħafna kollegi. U qed nara li ħafna qed jagħmlu sinjal brashom li ma jridux, hemm membri li jagħmlu rispetta l-aġenda bil-minuta u ma nafx jekk nistgħux ngħaddu bil-votazzjoni. Għanna pawża qasira mela Fisser pawza qasira, letteralment. Ejjew minuta qabel ma tibda l-votazzjoni, tittardjawx. Għaw xi oġġezzjoni? Jien vera nixtieq nieħu l-votazzjoni issa kieku, imma ikonna nimxu mal-ħin li ġi eh, skedat mill-kollegi għal kwarta. Kunu għaw f-14 minuta wara nofsenar. Grazzi. Uh, Okay, colleagues, the, uh, the vote. Eżis kollegi, nivvutaw skont il-proċedura, nibdow, jekk jġobkom sibu postkom, nibdow minnu fih bil-votazzjoni bil għal bozz ta' rizoluzzjoni. L-ewwel net, kulħadd għandu l-karta tal-vot miegħu. Araw li għandkom il-karta tal-vot, daħluha fil-tamir elettroniku uħdu postkom. Okay, without further delay, thank you kem jista' jkun ejja mandubux? Grazzi. Kollegi, naddu għal votazzjoni waħda li għanna tini vot huwa post-post kifet fil-bidu, għavolja għat ma kienx hemm daqshekk nis preżenti, missarraftkom, ħan votaw fuq l-inġeddu l-ISS, l strateġija tal-Unjoni Ewropea fuq is-sigurtà interna. Il-koordinaturi deċidow nhar il-6 ta' Ottubru resqu mistoqsija bil-fom lill-Kunsill l-Kummissjoni għal dan is-suġġett l-adozzjoni u diskussjoni ser tkun fil-plenarja ta' Deċembru jekk eh, ta' din botuwa bħala riżoluzzjoni tal-Kumitat Libe bħala taqsira ta' debattitu biex nindirizzaw l-ISS. Nirringrazzja l gruppi għax xogħol tagħhom fuq dan it-test u l-isforzi komuni tagħhom biex insibu ftehim li naqblu l-kol dwaru. Issa nistgħu nivvutaw fuq it-test kollu kemm hu. Hemm point of order mis-Sur Swinburne? Signora Swinburne? Iva għandi emendi bil-fom li nishtiq il ressa Tajep? Iva jgħet il-President, tista' tajdenna li muma l-emendi bil-fom? Jek joġbok? Iva. Nibda bil-premessa B għandi kondizjoni li tajtek. Zida fil-flussi migratori u radikalizmu dejjem jiżdied u estremizmu dejjem jiżdied u hemm rabta wkoll bejn l-ISS, il-flussi migratori, il-paċi globali u s-sigurtà globali. Taħt il-premessa ċe hemm din il-bidla. Sabiex l-Unjoni Ewropea jkollha strateġija komprensiva, l-istrateġija tirrispetta l-kompetenzi nazzjonali fl-fehdan il-oqsma ta' politika is-saħħa kooperazzjoni bejn istati membri u oħrajn u żid valur miżuri li jkunu mettieħda mill-Unjoni Ewropea speċjalment fil-qasam tal-kontroll, l-ordni, il-kodiċi tal viza il-kodiċi ta' schengen u l-ġellieda barranin. Taħt il-punt numru 4, artikolu 4, żida oħra, il-ġellieda barranin, foreign fighters u il-terrorizmu domestiku, traffikar tal-bnedmin u l-sfruttament tat tfal. 4a Bidla oħra jirrikonoxxi illi strateġiji li ntużaw qabel f'dan il-qasam fallow jindirizzaw kwistjonijiet ta' paċi u sigurtà globali b'mod olistiku. U dan marbut ma' problemi ta' sigurtà f'reġuni li jkunu ġirien tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell globali. Nisħu illi dawn l-istrateġiji kontribuxxew li joħolqu ċirku vizzjuż fejn individwi li jidħlu fl-Unjoni Ewropea jivvjaġġaw f'imħawi oħrajn madwar id-dinja biex jagħmlu attivitajiet ta' terrorizmu żidu l-flussi migratorji lura fl-Unjoni Ewropea li imbagħad wassal l-esklużjoni soċjali fiħdan il-komunitajiet tal-immigranti u iktar radikalizzazzjoni. Il-Parlament jisħaq illi minnajr zida fil-kooperazzjoni bejn l-atturi globali u pajjiżi terzi il-futur u l-istrateġiji tal-futur tal-Unjoni Ewropea jissugraw ikomplu dan iċiklu vizzjus u anke saħansitra jaċċeleraw. Taħt l-artikolu 5 imbidla bidla oħra. Il-Parlament Ewropew Il-Parlament Ewropew jikkonsidra ż-żieda ta' estremizmu reliġjuż fl-Unjoni Ewropea u fil- ġirieni estiżi minħabba l da barranin u din hija teddida tas sigurtà globali, kemm fuq livell domestiku kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk tappella lill kummissjoni l-Istati membri jieħdu dak kollu l-azzjonijiet kollha possibbli biex jimmassimizzaw l-leġiżlazzjoni kurrenti biex jevitaw iż-żieda fl-estremiżmu kurrenti. Kif ukoll flimkien mal-Istati membri il-Koordinatur tal-Unjoni Ewropea u anki task force ta' implementazzjoni tal-Unjoni Ewropea resqu miżuri ġodda biex jindirizzaw din it-teddida għal paċi u s-sigurtà globali. Paragrafu 9, zida oħra. Parlament Ewropew jisħaq fuq il-fatt li l-fiduċa reċiproka għandha tiġi msaħħa billi żżid il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-Kummissjoni u billi jkun hemm rispett tad diversità ta' sistemi legali dan l-Unjoni Ewropea. Paragrafu 11 żieda oħra. Il-Parlament Ewropew jisħaq illi l-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi għandha tkun mirquma skont il-mezzi u s-sustanza tal-kooperazzjoni biex bekk il-pajjiżi li jaffaċċaw l-istess teddidiet ta' sigurtà interna bħall-Unjoni Ewropea għandhom jiġu mistiedna l-diskussjonijiet biex jinstabu soluzzjonijiet komuni għal problemi komuni. Fil-waqt li pajjiżi li jkunu qed jiffaċċaw t didiet tal-paċi u s-sigurtà minħabba ċittadinanza interna għandhom ikollhom ftehim qatt apposta għalihom skont teħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Primarjament fil-qasam tal ftejnijiet ta' riammissjoni, binja tal-kapaċitajiet u anke sim tal-intelligence. Il-Parlament Ewropew jisħaq il-kooperazzjoni u l msaħħa hija ta' beneficju meta tittieħed b'rispett tal-konformità tal-appartenenza s sussidjarjetà. Paragrafu 13 għandna nħasruh. Grazzi tal-għaddejt l-mikrofonu, President. Lundberg, I mean, okay. Signora Lundberg, tajta rendikot tijak taħt il-regola 106 imxie oġġezzjonijiet tal-dok l-emendi bil-fom slash diskors minnħatijak. Tistaw turu bidejkom aħna nimxu skont ir-regoli f'dan il-komitat. Tollu jdejkom hemm iktar minn erba' persuni joġġezzjonaw għalhekk taħt ir-regola wieħed sitta disa ma nistgħux naċċettaw dok l-emendi bil-fom. Mela niftħu l-votazzjoni, votazzjoni elettronika. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. 30 38 in favor and 4 against. 38 favur, 4 kontra. Grazzi. Thank you, colleagues. Grazzi, colleghi. Ta' kollox għallum. Għal dalodu.